Okay, everybody, if you could take your seats, we will, we will commence. Um, whilst you're doing that, I will... Uh... Tajb, signori, ma, nibdew. Jek t-permettu li nishtiq nadotta l-agenda, jina li proponi illi tħabbir tal-ċer namlu għada, għalli ma nkonux għamal fejn naqru mal-ħin tal-ICB. E, jina, irriznejti li għana metna provaw l-aġenda din il-bidla ma jidher li mawħat li qed Għaw ħafna minuti fil-laqa li għandhom jiġu approvati nisa naqrom mill-agenda propjament. Jitnejt ngħid illi il-minuti, la bozza l-minuti ġew imdaħla l ingliż biss fid-dossiers tal-membri u peress li dan huwa l-aħħar kumitat laqgħa tal-kumitat tas-sena naħseb li importanti illi aħna ninkludu hawnhekk l-aġenda il-punti ehm, pendenti tal-kej sta' jkun laqat il-membri jdu jkunu jafu illi il-verżjoni oħra lingwistiċi binqas valur lingwistiku l lat ta' traduzzjoni jkunu disponibbli fis-sit elettroniku fi żjimi ġejjin l-10 ta' Lulju, l-24 ta' Settembru, 26 ta' Settembru, l-10 ta' Ottubru, 15 ta' Ottubru, 22 ta' Ottubru, 12 ta' Novembru, 15 ta' Novembru u 19 ta' Novembru. Għadhom kollha tqasmu. Mela, m'hemmx tabbir tal-presidenza, tal-presidenza li ġa kan ħada nilqa fosna s-sur Draghi għonek f'dan il-komitat. Għanna kummenti introduttorja l-10 minuti. Għanna kon għanna nużaw il-format il-ġdijt li aħna fassanna fi għandek 5 minuti għal kull mistoqsija u tweġiba għal kull sessjoni. Jekk intom iżommu fil-qosor, jekk ikot madlenna ħin minn dawk il-5 minuti, tista' mbagħad tagħmel mistoqsija oħra. Imma jekk kif l-aħħar 30 sekonda ma tistax imbagħad. Ekkolok limita ruħak għal starrija u mhux mistoqsija oħra. Ma li ħaġa li jirnexxilna mhux ħażin. Anke f'dialogi ekonomiċi. Sanaraw naraw dan il-kumitat jekk jirnexxinlix. Nasib dan huwa lan bażikament li konna ta' informazzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Mario fidejk. Membri onorevoli tal-Kumitat tal-affarijiet ta' Kumitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, huwa pjaċi kbir li jiena qiegħda hawnhekk qiegħed hawnhekk foskom għal dan iskambju ta' femmint fl-2012. Din is-sena ma kienx waħda faċli, kienet sena meta il- rabtiet illi rabtuna ta' zona euro ġew testjati. Iżda wkoll kienet sena fejn viżjoni fuq żmien twil tal-Unjoni Monetarja ġi formulat. Hija sena fejn dik il-viżjoni bdiet tiġi tradotti f'azzjonijiet inkluż fuq azzjonijiet u riformi essenzjali. Aħna ħantebu istenna fuq lat pożittiv Din il-vizjoni fuq żmien twil. Passi proattivi tieħdu minn gvernijiet u istituzzjonijiet lej EMU ġenwin. U kont iktar riċenti għan illi konna l-SSM, l-SSM. Jien nifraħlek tal-komitat, nifraħ l-komitat, u nifahmu dan l-approċ. Din istituzzjoni għalli aħna rridu naġixxu b'mod deċiżiv biex innestu u nalqu dan il-font nkun komplut. Dan ifisser se jkun hemm qassim ta' sovranità meta ċirkustanzi jeħtieġu li dan ikun il-każ. Dan il-ftemiet reċenti kollhom ah, jeħtieġu illi jkun hemm ċertu passi lejn Unjoni Monetarja. L-istabiliment tal-SSM jirrit jis bħala punt ewlieni fil-dawl ta' dawn il-sfidi. L-SSM hija tem biex ikun hemm fiduċja li tingħata fil-żona euro. Nidnjejn illi ikun hemm self mill-bank u influssi transkonfinali ta' kreditu u flimkien ma' kapitalizzazzjoni tal-bank mill-mekkanizmu ta' stabilità Ewropew kif ukoll mekkanizmu ta' riżoluzzjoni waħdanija li dan dawn tliet affarijiet l-SSM ħaj li SSM ħajamel għal mutijaw biex ikun jista' jwaqqaf iċ-ċirku vizzjuż bejn il-sovranità u l-banek. U nittama li l-proċess leġislattiv issa jista' jintemm malajr. Wara l-adozzjoni tal-atti rilevanti, il-Bank Ċentrali Ewropew ser il-tħejjijiet biex l-SSM jista' jiġi stabbilit fih dan il-timeline illi huwa mbassar mill-leġislaturi. Fil-punti introduttorji tiegħi illum aħna rridu nagħmlu taqsira tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja. Imbagħad ser nindirizza r rabta bejn il- politika monetarja kif ukoll is-supervizjoni finanzjarja. Jiena ser nagħlaq billi nagħtikom ideja tal-prioritajiet tiegħi tal-2013 biex inwettqu il-viżjoni għall imu Mill-aħħar għalli kellna li sibi ħalla il-rati ta' interessi ewlenin mhux mibdula fatt 0.75% il-rate deposit facility għadu 0 u il-marginal lending facility 1.5%. F'dawn il-miżuri standard ta' politika eh, kien hemm deċiżjoni f'Diċembru li ttieħdet illi komplu b'dawn il-operazzjonijiet finanzjarji proċeduri ta' sejħiet tal-offerti b'dan rabrati fissi b'allokazzjoni sħiħas għalmenu sal-2015 il il uh, perspettiva tibqa għal fuq żmien twil hija eh, hija l-istess indikaturi li juru il-raba parti tas-sena eh, juru ċertu diffit għal kemm ċertu indikaturi stabilixxew f'livelli baxxi u burdati ta' finanzjarji tib. Is il-burdata ta' investituri fil- sistemi bankarju ta' investiment kienu kol, kienu kol fattura unek. Aħna qed nistennew illi din id-djufija ekonomika se testendi se sena diħla b'rikupru gradwali ħafna fit-tieni parti tas-sena. Irkupru huma mistenni li jkun mejjun permezz ta' domanda globali msaħħa, politika b'saħħitha, ekonomika u fiduċja b'saħħitha fis-swieq li tiżid kull ma jmur u dan kollu għandu jgħin biex nkunu nistaw nejnu f'deċiżjonijiet ta' investiment. Aħna waqarna minn 2.5% f'Ottubru għal 2.2% f'Novembru. Jekk inħarsu l-qoddim, l-inflazzjoni hija mistennija li ta' aktar. Dan għandu jgħin il-real il disposable income. Rigward il-perspettiva għal ġejni eh, il-istennija tal-inflazzjoni bqaw eh, skont lan il-inżommu rati ta' inflazzjoni li sfel imma rib 2% l-analizi monetarji eh, tpeġġi stampa hija konsistenti ma' stabilità ta' prezzi jekk inħarsu lejn il-żviluppi f'dawn ix-xhur li ġejjin il-pass pass li għandu xaqsa ma' fatturi speċjali għada baxxa. Eh, dinamiċi tal-self u kolu ma' baxxi u mod ġenerali fi zona euro il-kreditu naqqas Dan huwa r-riżultat tal-balance sheet adjustments mill-banek kif ukoll mill-ġufijiet ekonomiċi attwali. Ejan dur għall-ewwel punt tal-skambju ta' idejat, ġifiri ir-rabta bejn il-linja ta' politika matar kif ukoll supervizjoni finanzjarja il-diskussjonijiet li għandhom xjaqsmu mal deċiżjoni reċenti biex nistabblixxu l-ISSM eh, għajmu uh, mistoqsijiet dwar kif il- uh, il- Responsabiltajiet supervizorji għandhom ikun separati minn dawk ta' dawk monetarji. Ħafna snin, ħafna banek ċentrali għal ħafna raġunijiet kellhom ruoli supervizorji. 14 minn dawn il- 17 il-bank ċentrali fi zona euro irridu jkunu kolom ruol fi supervizjoni. U dan jot għal eh, biċċa kbira tal-banek ċentrali madwar id-dinja. Fil-fatt, il-kriżi finanzjarja globali ġeneralment waslet għal iktar rabtiet mill-qrib bejn banek ċentrali kif ukoll supervizjori bankarja. Il-bank eh, tal-Ingilterra ser kollu responsabiltajiet li kienu assenjat lilu mill-Financial Service Authority fi Stati Uniti ir-rwol tal-Fed fi supervizjoni finanzjarja ġiet imsaħħa Dan ukoll jissuġġerixxi illi relazzjoni bejn il-linji ta' politika monetarja kif ukoll is-supervizjoni finanzjarja hija mod partikolari importanti fi żmien ta' kriżi. Mhuwiex b'kombinazzjoni illi storikament l-ewwel banek ċentrali kienu supervisors ta' banek kommerċjali. L-ICB ser jistabilixxi linji ta' gwida ċari u e, prassi ta' operazzjoni interni sabiex iċċerta li jkun hemm separazzjoni effettiva tal-politika monetarja kif ukoll is-supervizjoni finanzjarja ħanitħol ftit fid-dettall. L-ewwel net l-involviment tal-ECB fi supervizjoni finanzjarja manda ebda effett fuq il-lan e, ewlieni ta' stabilità ta' prezzijiet. Dan mandu ebda pis fuq il-għan nifsu li huwa statwatorju l-lanqas fuq il-, -an, espressjoni kwantifikata tar-rati ta' inflazzjoni inqas minn imma qrib il-2%. It-tieni, Board Supervisorju se jifforma ċ ċentru ta' gravità għal kondotta ta' supervizjoni finanzjarja. Dan jista' jiġbor fih entità ġeografika li jaftit iktar e, wisa miż-żona euro jekk jek aħna kif qegħdin nataw nittamaw ħafna pajjiżi li bħalissa mhumiex qegħdin mhumiex stati membri ta' żona euro jiddeċidu illi jingħaqdu mal-SSM. It-tielet net. Is-separazzjoni bejn politika monetarja u supervizjoni finanzjarja mod partikolari ser tieħu l-forma ta' analiżi indipendenti u preskrizzjoni għall-użu ta' għodda tal-linji ta' politika għaż-żewġ eh, funzjonijiet. Dan ser jiserraħ fuq gvernanza b'saħħitha. Aħna ser nistabilixxu proċeduri interni xirqa illi jaċċertaw separazzjoni li ta' funzjoni. Mod ċar, hawnhekk aħna ser insegu l-aħjar prassi internazzjonali. Waqt separazzjoni ta' żewġ funzjonijiet huma u essenzjali huwa fatt stabilit illi supervizjoni klub saħħita tejn il-mod kif jiġi mmexxi tiġi politika monetarja. Inti kom żewġ eżempji, l-ewwel net fil-assenza ta' stabilita finanzjarja. L-għodda tal-politika monetarji standard mod partikolari bidlit fil- tibdiliet fil- eh, fil firrati ta' interessi fuq żmien qasir jitilfu xiu ftit mill-qawwa tagħhom. E, supervisjoni effettiva li tkun s sistema finanzjera stabbli tista' biss tibbenefika il-trasmissjoni lixxa e, tal linja ta' politika monetarja. It-tieni ħaġa. Supervisjoni finanzjarja effettiva jista' jiġilet kontra leverage eċċessiv u espansjonijiet ta' kreditu eżaġerati li jistgħu jiġeneraw pressjoni inflazzjonarja fuq żmien twil għalhekk biex intaffu il- il-bini il-żieda ta' zbilanċi makroekonomiċi supervizjoni effettivi jistaw irramu ambjent makroekonomiku stabli prezzijiet stabli. Lini politika monetarji ser tibqa' iffokata mod kredibli lejn istabil tal-prezzijiet b'dan il-mod dan jaċċerta illi kun hemm fiduċja fis-swieq u il-pubbliku fil- li kun hemm eh, purchasing power stabli ta' munita. Dan jistabilizza il-stanijiet ta' sfissu li baxxi il-volatilità u joħloq ambjent għal swieq finanzjari stabli. Aħna bdejna riflessjonijiet interni fuq dan il-kustjonijiet kollha flimkien ma' Banek Ċentrali Nazzjonali u aħna din lesti biex innidu tħejjiet formali ġalla darba l affaz legali ġi adottat. Ijan dur issa lejn it-tieni eh, suġġett li jażinna l-lub għal partit ta' idejat u femiet illum mod partikolari Unjoni Monetarja Ekonomika Ġenwina fil-rebija ta' din is-sena wara tliet snin ta' sfidi finanzjarji ekonomiċi gravi ħareġ ċar illi dak illi kienet teħtieġ iżon euro kienet viżjoni fuq żmien twil koerenti għall-EMU. Fis-smieħ tagħna f'April Aħna diskutejna din it-tip ta' viżjoni u konna qegħdin nimxu fuq diskussjonijiet li kellna qabel dan il-kumitat dwar il kompatt fiskali u l kompatt tal Il-viżjoni kienet imbagħad ibniżla u spjegata b'ktar fid-dettall għal kapit ta' stati u gvern. Dak minn dak iż-żmien law eh, kien hemm progress mhux ħażin li sar, il-Kunsill ta' Ewropew ta' Ġunju kien eh, pass importanti ferm bidliet istituzzjonali li ma qasbis konna noħolmuhom inqas minn se ilu eh, tpoġġew fuq l-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea. Jew se jiġu finanizzati. L-SSM huwa eżempju prim tal-polna il-momentum politiku. Iġma li għaddiet il-Konsil Ewropew wetta iktar passi lejn il-twetti u u lessija tal-EMU Il-diskussjonijiet fil-fond ta' riformi strutturali u l-isfidi ta' kompetitività kienu b'mod importanti mod partikolari u dawn huma riflessi fil-konklużjonijiet tal-Kunsill. Mill-la tal-ICB, jien qed nara żewġ prioritajiet tal-2013. L-ewwel net aħna għandna ntejbu il-mod kif taħdem l-Unjoni Ekonomika. Zbilanċi eċċessivi fiħdan iż-żona euro waslu għannu ta' stabilizzazzjoni tal-EMU. Dan ma jistax jirġa jiġri. Ija xaġa li tħeġġiġna illi l-ġustament issa qed huwa għaddej u xaġa li nistgħu naraw mod viżibbli. Mm, per eżempju, l-esportazzjoni ta' prodotti u servizzi żdiedu b'27% volum fi Spanja mill-2009 u b'14% għall-Irlanda, 22 għall-Portugal u 21 għall-Italja. Dawn l-erba pajjiżi wkoll qegħdin jaddu jesperjenzaw eh, gwadanji f'dok li huma l-spejjeż ta' huma relative unit labor costs. Fuq żmien qasir, ir-riformi ekonomiċi juru l-frott. Eh, anki jekk fi żmien qasir il-spiża għall-individwu jista' jkun pjuttost qares, imma ir-riformi huma t-triq li għana naqbdu il-gvernijiet għandhom ikomplu jaqtfu. X'nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew biex nagħtu iktar għajnuna għal dan il-proċess il dak li qed jippriġi propost li huma ir-reform contracts bejn is-sati membri ta' żona euro u s-sitwazzjoni ta' Unjoni Ewropea huwa hija ħaġa promettenti jekk naqduhom ma' għajnuna finanzjarja temporanja u mirata f'dan il-qafas dan għandu jwassal għal trawim ta' riformi strutturali u bekk ikun qed isaħħu l-kompetittività. Idealment, il-kontratti ta' riforma għandhom jifakaw fuq pajjiżi bl-ikbar sfidi kompetittivi. Dawn għandhom jidentifikaw il- staġnar strutturali sabiex jtejbu l-kompetitivita u jimmiraw ir-riformi b'tal mod li dawn jitneħħew. Dan jistabilixxi din tistabilixi rabta ċara bejn ir-riformi u il-ristawr ta' kompetitività li huwa essenzjali għad kabbir u għal ħolqin ta' xogħol. Li kollok suq ta' xogħol li jimxi ħarir u anki suq ta' xogħol ta' prodotti li jimxi ħarir u hija prerekwiżit għad kabbir u ħolqin ta' xogħol li hemm jew. Jiena għalhekk nilqa' ħabbir li s-sena d-dieħla l-Kummissjoni Ewropea ser tagħmel reviżjoni sistematika ta' dawn is-swieq, iż-żewġ is-swieq għal pajjiż ta' zona euro, ir-reviżjoni għandha tippermetti illi jkun hemm evalwazzjoni biex tarek dawn niswi u huma kompatibbli bisħieq ma' parċipazzjoni fl-EMU. Hawnhekk swi ta' prodotti u tax-xogħol jistgħu jipprovdu għal kapaċità ta' ġustament imsaħħa biex jaddatta għal ambjent ekonomiku globali li qed jinbidel kull ma jmur u biex naċċertaw li jkun hemm livelli għolja ta' impieg li huma sostenibbli. It-tieni priorità għal-2013 mill-perspettiva tal-ECB hija it-twetti tal-Unjoni Finanzjarja b'stabiliment ta' mekanizmu għal riżoluzzjoni waħdanija. Lan ta' riżoluzzjoni hija li nittrattaw banek ma banek mhumiex viabli biex inkunu nistgħu in, insaħħu li eh, huma uh, istralġ tagħhom kif ukoll il-luq tagħhom waqt li jinżommu stabilta finanzjarja. Dan it-tip ta' mekkanizmu ħadem possibbli biex il-banek ikunu jistaw ifallu mod mod li jkun hemm ċertu ordni fiha. Jekk intejbu l-Unjoni Ekonomika billi insaħħu kompetitività u, l-mod kif jaħdmu s-swieq tal-prodotti u tax-xogħol minnaħa u li inwaqfu l affas ta' riżoluzzjoni waħdanija minnaħa l-oħra dawn huma e- prioritajiet ewlenin. 2013 U dejjem aħna bin, bin dejjem ridna dawn il-qanijiet ambizzjużi Ewropej, jien għandi kull fiduċa intom ħadd taqdu rwol strumentali biex timbottaw din l-aġenda l qoddim u jitadottaw il-proposti leġislattivi relevanti. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom jiena issa lest biex nilqa' il-mistoqsijiet tiegħek. Thank you very much. Right, well we're now going to move to... Tajab, wis, grazzi. Issa naddu għas-sessjoni ta' tweġibiet u mistoqsijiet. Naf li sur Mario Draghi rrit jitlaq fil-5 u nofs bum u nishtiq nitlob li l kurħat iżom mal-ħin ma jistax nabżu 5 minuti dik għax kien strument mill kienu mill-presidenza, mill-konferenza tal-presidenti, inkella jkolli nidħol n-intervjenu naqta l-mikrofonu. L-ewwel fisem il-PPE eh, Pablo Zalba. Grazzi, President. Sur Draghi, grazzi għal darboħra tal-li ġejt fostna, naqbel miegħek li kienet sena diffiċli ferm, iżda li ksibna progress importanti. Nafu li kien hemm austerità finanzjarja fejn il-politika monetarja taż-żona euro ma kienx fordni kif suppost kienet. Fi Spanja hemm indikaturi ċari li l-affarijiet sejrin tajjeb, l-produttività qiegħda titjib, inti rikonoxxejt li rrid ikun hemm eh, spejjeż li jiġu indirizzati u inti qed li l-esportazzjonijiet tal ispanja eh, żdiedu b'27 anki kumpaniji oħrajn li mhux qegħdin dipendenti fuq krediti domestiċi qegħdin jirnexxilhom jixtarru investiment fil-pajjiż iżda fl-opinjoni tiegħi qed inħallu barra l-SMEs li huma l-mutur l-ekonomija tagħna is-sinsla li tiddependi fuq il-kreditu domestiku. Dan qiegħed jitħalla barra u għalhekk qed jkollhom problemi seri x'jaffaċċaw. Mhux biss għall ħolqien tal-impjiegi imma kważi kważi biex jibqgħu jeżistu. Sur Draghi, nafu li rridu nagħmlu xi ħaġa fuq il-finanzjament tal-kumpaniji u dan jiddependi iktar fuq is-sitwazzjoni ġeografika iktar milli ekonomika. Dan huwa problema għal kull eh, suq u hija problema għal produttività tal-kumpaniji. X'tista' tagħmel politika monetarja u ekonomika biex tipprova tejjeb din is-sitwazzjoni? Grazzi. Well, indeed, things are progressing in... Iva, l-affarijiet miexin il-qoddim fi Spanja u anke fil-pajizi l-oħra kienet jifacċaw difficultajiet fuq il-punti kollha li nsemmejt. Huwa minnu wkoll li l-flussi tal-kreditu għadhom lura. Fl-ewwel parti ta' din is-sena, bl-ewwel eh, LTROs nexxinna nippumpjaw 9 triljun euro fis-sistema iżda dawn il-flejjes Eh, sab diffikultajiet biex jidħol minnu fih fl-ekonomija. Zoċ żewġ aspetti ta' dan. L-ewwel net għandek il-provista biex tagħmel l-LTROs aħna provajna nindirizzaw ix-xenarji l-aktar drastiċi ta' dawk il-banek li jistgħu jkollhom diffikultajiet għax ma kellhomx biżejjed fondi. Iżda imbagħad espandejna l-qafas kollaterali u rajna banek oħrajn li ndaħluhom f'dan il-qafas. Per eżempju fi Spanja rajna li ċertu banek kellhom aċċess għal fondi provduti mill-LTRO. Iżda imbagħad hemm kwistjoni ta' domanda. Dan aspett ieħor mhux tkabbir f'dan ir-rigward m'hemmx konsum u dan iwassal biex il-flussi ta' kreditu ma jimxux il-qoddim nistajna namlu għamennieħ, u saċertu punt għamennieħ, għacċettajna il-talbit addizjonali ta' kreditu bħala kollateral mill-banek li jistaw jresqu qoddim l-ICB u aħna ħadna deċiżjonijiet minnu fih biex namlu l-almu tagħna biex bekk dan din il-likwidità addizjonali tkun tista' tiddaħħal fl-ekonomija. Jekk il-banek eh, selfu jistaw jihdu dan is-self bħala kollateral u jiselfu iktar l-Bank Centrali Ewropew. Dan huwa diffiċli li jsir nafu dan rridu naraw x'inhuma l-kwistjonijiet ta' domanda u naraw kif jiżviluppaw. Madana kollu aħna fiduċużi li minn kif, kifini il-perspettiva tal-politika monetarja u finanzjarja tagħna nistgħu insibu da mod biex dawn il-flejes jiddaħlu fl-ekonomiji u għalhekk l-istħarriġ li jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew qed jimxi skont il-bassir tagħna anke għattini nofs ta' din is-sena. Grazzi. Okay, uh, President, grazzi, issa fissem l-essendi Elisa Ferreira. Grazzi ħafna, Sur Draghi, grazzi tal-li ġejta unnek fostna. l nishtiq nixtieq nirringrazzjak għal dak li għamilt u għal viżjoni li ġibt miegħek għal l-Unjoni Ekonomika u Monetarja fuq medda medja ta' żmien. Tajt fiduċa li sistema bankarja u rnexxilek tagħmel ibsatem fir-roti għall spekulaturi Nifraħlek. Grazzi għalik, id-dona Ewro baqgħet fuq saqajja kieku konna nispiċċaw situazzjoni differenti li kieku ma kienx hawn inti. Issa ser nagħmlu fir-rigward l-ekonomija reali fuq il-mod kif qed tiżviluppa. Għala meħtiex nagħmlu dan. Iż-żona euro nafu li qiegħda f'reċessjoni llum għandna 25 miljun ruħ li huma qiegħda. Id-dejn pubbliku qiegħed jiżdied kull ma jmur, speċjalment f'pajjiżi li huma wkoll soġġetti għal programmi tal-Bank Ċentrali Ewropew. U jiena naħseb li dak li jeħtieġ li tagħmlu bħala l-pass li jmiss huwa li taħdmu b'mod oġġettiv biex issolvu din il-kwistjoni. Meta l-ekonomija tiddajjef, naħseb li rridu ndajfu wkoll il-talba ta' austerità li qed nagħmlu. Inkella ħnitlu f'ċiklu vizzjuż li ma jwasalna l-imkien. Fil-Portugal, illum, hemm riskju serju ħafna ta' deflazzjoni. Minkejja dan, jiena nixtieq ngħid li nixtieq nistaqlek mistoqsija. Dan il-pajjiż soġġett tal-programmi tiegħek. Jista' jagħmel tajjeb għal sem li ta' bħala bi u jkun jista' jgawdim il-flejjes jew le, speċjalment fir rigward il-profitti, se nagħmlu. Nafu li dawn il-flejjes qed jinżammu mill-Bank Ċentrali Ewropew u jista' jerġgħu jiġu indirizzat il dawn il-pajjiżi li wara kollox waslu dawn il-fondi. Grazzi. Sur Draki, grazzi ma nix ninsow l-ewwel net grazzi għal klim ta' tifħira lija, iżda ma nix ninsow li bħalissa l-klim bħala kumpat fiskali u kumpat ta' tkabbir intqalu l-ewwel darba hawnhekk. U għalhekk nixtieq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox il-Kumitat Ekon għal diskussjonijiet li taw il-frott u dawn huma l-oriġni għal dawn iż-żewġ kunċetti. Permettili ngħid kemtejn fuq il-mistoqsija tiegħek kien hemm ħtieġa għall ġustament fiskali mhix xi ħaġa li ġiet għal xejn xejn jew mhux ġustifikata u fl-opinjoni tiegħi nkiseb progress kbir sissa. Għalhekk jiena naħseb li jekk immorru lura minn dan il-punt, dan wassanna għal ħsara flok ġit. U jmur eh, jnaqqas il-kredibilità li bnejna sissa u jisna nkunu rridu nibdew mill-ġdid. U għalhekk ikun proċess li ma jwassanna l-imkien eh, dejjem għaddej u aħna rridu nagħmlu reviżjoni tiegħu. Irridu nagħmlu reviżjoni kull sena Umbat, rridun nqisu wkoll il-progress li ksibna u anke l-kredibilità li ksibna permezz ta' dan. Mod li namlu deroga għal dan jiswinna kontra u jifisser rati ta' max aktar olin u jkonna nerġaw nibdow iċ-ċiklu negattiv. Flok nimxu qoddim. Grazzi. Elisa. Grazzi Sur Draghi, nishtiq nitkellem bl-Inglis biex naġlu aktar, ħadd mod jikteb eh, titkellem dwar eh, tip ta' disciplina din meħtieġa, iżda id-doza ta' disciplina hija żejjed, l-ispejjeż huma qoljin wisq u l-perjodu ta' żmien huwa qasir wisq. Hemm kabbir ekonomiku li timajna, it-test legali u s-six pack jippermettu aġġustament inqas aħrax. Ejja nisfruttaw għaliex inkella flok ikonna tnaqqis ta' 130 biljun euro nistgħu nagħmlu pereżempju fiħdan il-żmien li għandna biex nagħmlu iktar minn 80 jew 85 biljun dan bħala tnaqqis. Għalhekk il-prospettiva il-punt li nixtieq nagħmel huwa li naqsu daqsxejn il-pass li qbadna għaliex il-multiplikaturi li għanna huma zbaljati u jekk mhux ħanidħlu fil-kontratti individwali ma jkunx hemm iktar fiduċja fis-sistema u għalhekk nafu li hija kwistjoni sensittiva u għajan indirizzawa. Fuq hekk qed nitkellem ma nix ninsaw il disciplina u morru lura fuq il-passi li għamilna imma nimprovaw niksbuk ta' riżultati. Nista' nżomm fil-qosor għal bħala tweġiba meta jkollok deficit kbar tal-budget ma kellekx laqas kabir. Dan l-ewwel punt u t-tieni punt li staqsejtni għalih u ma fuq il-profitti tal-Bank Ċentrali Ewropew Inti taf li huwa jifrex il-profitti e deċiżjoni tal-Istati Membri mhux tal-Bank Ċentrali Ewropew. Huwa jarrassaqhom lill lcb il-membri governanti tal-ECB, u mbagħad huma dipendenti indipendenti minnu fih ser jagħmlu kif ħajfirxu l-flejjes tal-profitti tal-Bank Ċentrali Ewropew. Skużani. Elisa xtarret ħafna minn dawn ħames minuti tagħha issa jmiss l Silvi Gular. Fisem l-alde. Grazzi, President. Sur Draghi, mistoqsija tijaj lejk hija fuq il-leġittimità demokratika. L-aspetti ta', demokra ta leġittimità demokratika tal-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ġunju. Fuq hekk nixtieq netkellem. Ma nafx x'inhi l-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq dan u din kienet iktar dajfa terġo tajt fil-dokument ta' Van Rompuy. Ma naħsibx li din hija kwistjoni biss ta' għamla, ma naħsibx li leġittimità demokratika hija xi ħaġa li tħalli lejn l-aħħar tad-dokument biex poġġija u daqshekk, naf kemm hija importanti, naf kemm huwa importanti l-użu ta' dan it-tip ta' kuntratti. Għalhekk neħtieġu politika maġuna li tapplika l kulħadd li tkun demokratika kem jista' jkun. Il-Kunsill Ewropew qed jipproponi xi ħaġa li qed tixxekkel il-metodu komunitarju. Critical moment, coffee's Moment kritiku wasal il-kafe tajt il-President. Grazzi, is sur Draghi. Dawn kienu passi l-qoddim li semmejt Anke summit ta' ġunju kien punt il-qoddim, pass importanti biex nerġaw innidu mill-ġdid l-euro u anke l-konsolidazzjoni tal-Unjoni Monetarja Ewropea. Iżda fl-istess ħin naqbel miegħek 100 fil-mija li l-proċess jrid jimxi id fit ma' responsabilità u leġittimità demokratika. Il-Parlament Ewropew irid ikollu irid ikun involut u irid dan ix-xogħol irtiq paddej. Tixtieq terġa' titkellem Silvi? Le, bizzejiet minn ħatijaj. Grazzi. Fisem li sijar, Turk Jan Epping. Grazzi, Signora President, Sur President, Draghi. Skont rapporti fi xandir, il-vukati ta' Bundesbank sabu pjanijiet għall-Unjoni Ewropea li mandomx bazi sostenibli legali. Mem nuqqas ta' ċarezza ta' setat ta' supervizjoni Ewropej u anke nuqqas ta' protezzjoni legali tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni biex jiffaċilita il-negozjar bejn il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsil ta' Governar u il-Kumitat Supervizorju ġdid. Dan huma punti di vista tal-Bundesbank u għalhekk nixtieq nisma' reazzjoni tiegħek fuqhom. Grazzi, grazzi. Il-bażi ta' proċedura l-avukati Eh, tal-Bundesbank tajbin, imma mbagħad għandek avukati tal-Unjoni Ewropea, tal-Kommissjoni u tal-Bank Centrali Ewropew. Dawn kollha qegħdin jagħtu l-opinjoni tagħhom u kollha bej weħdu ieħor taw approvazzjoni fuq kemm il-bażi legali huwa b'saħħtu għall-SSM. Fuq sustanza il-koll irridu nżommu f'moħħna li l-Bank Ċentrali Ewropew huwa f'pożizzjoni passiva sa ċertu punt l-punti di vista ma tresqux mill-Bank Ċentrali Ewropew l-opinjoni legali kienet l-opinjoni fuq punti di vista oħrajn. U għalhekk aħna entità passiva, aħna qegħdin nirċievu l-leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward. L-evalwazzjoni tagħna hija li mill-punt di vista ekonomika, finanzjarju u legali il-kunċett tal-SSM u wieħed b'saħħtu u ħankun nistgħu nagħtu riżultati fil-ħin. Għandan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni. Derk tixtieq terġa' titkellem? Le? Tajjeb, mixin tajjeb. Issa fisem il-ħodor Filip Lamberts. Grazzi President, merħba mill-ġdid Brussel. naħseb it-tieni dar tiegħek. Saret, Brussell Issa, żewġ mistoqsijiet fuq l-SSM, wieħed mill-tħassib ta' dal-Parlament huwa r-responsabilità ta' supervizjoni fih dan il żona euro u din tibqa' f'entità waħdanija li hija intom. Tafu li l-ftehim mal-Kunsill ser jafda missjonijiet ta' supervizjoni primarja lill-supervizuri nazzjonali iżda l-Bank Central Ewropew jista' kollu l-possibilità li jirrikorri għal banek li jrid. Kemm intom sodisfatti bil-arranġamenti meta nafu li dak li ma rridux u għaw naħseb naqblu u li kun hemm firda ta' swieq bankari fiħdan l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Bankarja miex żewġ Unjoni Bankarji. It-tieni mistoqsija tiegħi naħseb li nista' nbassar it-tweġiba tiegħek imma mankarni oħrajn dan l-aħħar kienu qed jgħidu li forsi nimbidlu mira ta' inflazzjoni biss miser tkun l-unika mod biex bank ċentrali jaġixxi u jista' jkun hemm għanijiet ta' tkabbir ta' qatt li jkunu xirqa. Nixtieq nisma' kummenti minn għandek qabel li għandna f'stan obsor biex ħireġ. Grazzi, fuq l-ewwel punt, naqbel miegħek bija fil-mija dan il-pass jixtieq jiżgura li jkun hemm sistema bankarja waħda U il-Bank Centrali Ewropew ikollu supervizjoni fuq il-banek kollha ta' żona euro dana kollu rridu naraw fejn supervizjoni ser tiġi implementata dejjem skont id-daqs tal-bank. Għalhekk in-numri li nataw fl-arranġament meta resquh jitkellmu għal bej wieħed ieħor 130-150 bank taħt supervizjoni diretta u l-bqija jaqgħu taħt is-supervizjoni indiretta. Għadna lura biex speċifikament nistqarru li ma huma id-diretti u li huma l-indiretti u xifissru u ċar li supervizuri nazjonali kunu importanti għaż żewġ aspetti, dirett u indirett, Dak li kienet jiġri u sens komun ek jisuġġerixxi huwa li l-intensità ta' supervizjoni jissir iktar u iktar b'saħħitha fiċ-ċentru biss skont ma nkabru daqs tal-bank u viċeversa, supervizjoni nazzjonali ikolla rwol li jkun ikbar vizavi kemm ikunu iżar mbagħad il-banek. Imma mbagħad irridu naraw li ma ħajkunu soġġetti għal regolamenti u l-standards u single rulebook li ħanamluħ wieħed mill-għanijiet tagħna biex ninfurzaw. Irridu namluħ regolat kem jista' jkun miċ-ċentru. Mbagħad il-Bank Ċentrali Ewropew ser ikollu il-poter li jirrikorri għal kwalinkwa banek taħt id-dominju tiegħu. U kollu seta' wkoll li jitlob kwalinkwa tip ta' tarif minnaħa tal-banek U għalhekk rajt xi partit mill-istampa li qalu li din is-sistema forsi toħloq sistema bankarja frammentata. Jien ma naqbilx ma' din l-istqarrija, ma naħsibx li dan ħajkun il-każ. Fuq it-tieni mistoqsija tiegħek imbagħad. Il-punt huwa dan Qed nifhem fuq xiex qed terreferi fuq il-Governatur Karni imma rridu niftakru li huwa qed jitkellem f'qafas istituzzjonali differenti fejn għandek iktar minn mandat wieħed, mhux biss istabilta ta' prezzijiet imma l-impjiegi tkabbir, eċetera. U għalhekk nikkonsidra dan bħala varjazzjoni madwar it-tema li konna bank ċentrali li għandu iktar minn wieħed fil-mandat tiegħu. Grazzi. Tixtieq terġa' tistaqsi fuq l-ewwel mistaqsija tħoss li waqt riskju li l-banek jippruvaw um, duru ma dan il-limitu ta' 30 biljun tal-limiti eccetera mħasseb dwar dan jew le. Le ma tantx xejt is-sur Draghi jekk nagħtu ħarsa palissa il-banek mhumiex qegħdin iduru mal dan il-limitu. Ġifiri s-supervizuri nazjonali għamlu supervizjoni fuq il-kontijiet kollha tal-banek. Kemm off-balance sheet kif ukoll on-balance sheet. U għalhekk dan mhux ser jinbidel issa għax ser ngħaddu għal sistema supervizjoni differenti, il-banek ikollhom supervizjoni tagħhom kollha. Grazzi. Issa fisem Gue Marisa Matas. Mattias. Grazzi, grazzi lilek sur dragi tal-li ġejt hawnhekk fosna. Nistenna sakemm tilbes il-headphones. Grazzi sur dragi għal darboħra, grazzi tal-li ġejt fostna. Nishtiq irresaqlek xi domanda jew tnejn. L-ewwel nett huwa minnu li jem saħħaġa ħaġa li ma tinbidilx. U nixtieq nisma' minn għandek fuq dan. F'kull diffikultajiet li naffaċċaw dejjem l-Unjoni Ewropea titturi solidarjetà. Hemm żewġ punti nixtieq nixtar minn dak li jett. L-ewwel nett. L-Unjoni Bankarja. L-ideja tajba, imma jekk l-affarijiet imorru żmerġ, nispaċċaw f'sitwazzjoni fejn kulħadd irid ifendi għar rasu fl-opinjoni tiegħi. Barra minn hekk, jekk nagħtu ħarsa lejn l-anijiet li semmejt, ser ikun diffiċli ħafna li niksbuhom l-ewwel Inti qed tgħid li qed tiksbu suċċess billi tipprova tikseb l-miri differenti li inti semmejt imma ma naħsibx li dawn ħajitwetqu fil-verità fl-opinjoni tiegħi. Huwa minnu li fil-Portugal għandna bżonn li l-espertazzjoni tagħna terġa' tqum fuq saqajja. Hemm bżonn xi ħaġa li jsir f'din id-direzzjoni. Iva. Iżda fl-istess ħin qegħdin niġġieldu l-qatt. U għalhekk provajna kwalinkwa politika imma sissa ma konniex ta' suċess. Tista' tiġbed l-attenzjoni lill-kollega li titkellem iktar bil-mod għax l-interpretazzjoni ma tistax tinstema' il-President. Il-microphones jidru li għandhom audio għolja wis u l-interpretazzjoni mhux qed tasal. Jekk jogħġobkom. Skużani Marisa. Kien problema teknika bil-mikrofonu. Niprofa ma najaġ daqsek fil-mikrofonu, tajt il-kellima. L-ewwel nett hemm żewġ punti nixtieq tweġiba għalihom. L-ewwel nett il-fatt li l-kwistjonijiet fundamentali kollha fiħdan id-dokumenti kollha li ġew msemmija. Oh, yeah, okay. <laughs> so, third time. <laughs> Nerġa' nipprova tielet darba min jaff, forsi nġibha żewġ darba. Taħ jaħdem issa mikrofonu. Nirringrazzjak tal-li ġejtawn, imma nishtiq eh, ressa żewġ punti fuq l-eżempji li inti tajt. Naf li fil-dokumenti kollha li qed tippreżentanna kollha diffiċli dejjem hemm dimensjoni fejn l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin jaqgħu lura. Dan huwa solidarjetà. Jekk dan huwa minnu f'eżempju, pereżempju l-Unjoni Bankarja, xi ħaġa li mhix qed issemmi inti huwa meta xi ħaġa tmur żmerġ, kulħadd ikolli fendi għal u ma jkunx hemm mekkaniżmu ta' solidarjetà. It-tieni punt li nixtieq irressa għandu x'jaqsam mal-programmi. Sur Draghi, inti dejjem tajdinna li kien hemm evalwazzjoni. Dan mhux il-każ. Hemm varjabbli differenti ta' deficit u ta' dejn dawn mhux qegħdin f'kontroll u dan ser, din il-kwistjoni ser tkompli. Għalhekk x'inhi r-riċetta li tixtieq tagħtina? Irrid ikun hemm lan ta' programm ta' salvataġġ li jaħdmu f'se nagħmlu jkollok is-sitwazzjoni temporanja li sir per permanenti u toħda mill-esportazzjoni. Nafu li l-esportazzjoni fil-Portugal zdidet ftit, iżda l-banek kummerċjali irridu jnaqsu iktar l-importazzjoni iktar milli jżidu l-esportazzjoni. Waqqafna l-arloċ meta kellna dawk il-problemi tekniċi tajt il-President imma ħadd 3 minuti u 42 sekonda. Ġifieri Mario jrid jaġġel. Grazzi. Fuq l-ewwel punt, l-ewwel parti tal-mistoqsija, l-SSM għandu l-porteri kollha biex ikun effettiv. Għalhekk l-isfida hija fl-implementazzjoni issa. U fuq dan irridu naħdmu bil-ġarna. Iżda rridu nikkonsidraw li dan huwa l-ewwel pass ta' Unjoni Bankarja, hemm żewġ passi oħra. Waħd hija l-ħolqien ta' mekkaniżmu waħdini ta' riżoluzzjoni u dan jinsab diġà fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew U kisana diħla. d-dieħla il-Kummissjoni tippreżenta proposta f'dan ir-rigward u t-tielet huwa li potenzjalment fuq medda twila ta' żmien ikun hemm skema ta' garanzija depożitu fuq livell Ewropew. Biex ikollok mutwalizzazzjoni biex ikollok solidarjetà fil-qafas tiegħek, irid ikollok mutwalizzazzjoni tar riski. Biex ikollok dan, irid ikollok fiduċa fis-seħ u l-SSM hija waħda mill-lodot li nkunu qegħdin nużaw biex inżidu din il-fiduċa. Nżidu fiduċa fil-banek tkun xi tkun il-pożizzjoni tagħhom. It-tieni punt tal-mistoqsija tiegħek huwa aktar mistqarrija milli mistaqsija. Inti qed l-deficit mhux qiegħed taħt kontroll. Ma naqbilx miegħek naf li kien hemm problemi sostanzjali imma ċert li kien hemm progress fuq dan. Grazzi. Time is up and uh, there was Zani dispiaċi nispiċċa il-ħin u Mario mhux ħajkollu ċans jelabora. Grazzi issa fl-isem ta' l-IFD. E Is-sur. Hemm ħafna diskussjoni li għaddejjin rigward ir-rwol differenti tal isb inti fil-fatt kellimt fl-introduzzjoni tiegħek ukoll dwar dan. Issa l isb e irrit jieħu pożizzjoni u anki eh, jieħu pożizzjoni u jaħdem bħala fir wol tiegħu ta' supervizur tal bani Irid ikun hemm fil-xogħlijiet bejn l-impjegati. Kif ser jaħdem dan kollu għal-President? Inti kellek ċans li tippjana kif ir wol personali tiegħek jew il-mandat li inti għandek bħalissa ser jkun organizzat taħt li sibi l-ġdid Wa possibbli għal persuna waħda biex ikollha il-kontroll fuq dawn iż-żewġ tipi ta' xogħlijiet? Kif ser torganizzaw dawn kollu fil-ġejjini? Grazzi tas-sew tal-fiduċja, però mhux jiena li ser inkun qed nieħu ħsieb dawn kollu. Ser ikun hemm entità separata li jsejħula il-Bord ta' Supervizjoni u ser ikollha sem u ħajkun hemm tmexxija u president differenti u ta' bilħaq dawn ser jieħdu deċiżjonijiet mod indipendenti. U aħna xtuq nżommu dan it-tip ta' rwol, ek kif tnajdlek jiena għaliex l-an prinċipali, l-an primarju tal-ECB u li jżomm l-istabilità tal-prezzijiet. Din hija waħda mill-karatteristiċi li jiena niftakar fil-fatt fl-ewwel opportunità li kelli meta rrit nitkellem mod pubbliku fuq din il-kwistjoni. Dak kollu li ser joħroġ minn dan ser wasala ħafna affarijiet aħna ridna nassikuraw li l-politika monetarja u s-supervizjoni ikunu separati mod rigorus minn xulxin, grazzi. do you want to come back with another? No, Sampo, tixtieq terġa' titkellem il-ġdid? Le, mhux il-każ? Tajb wis mela. Ma jidirx li mawx membri taħt eh, non-aligned, mela nagħti l kelma fisem li pipi l-Sinjura Tyson. Grazzi tassew, mela bħala rapporter fuq l-SSM. Ovvjament mintix surpris li nasar il numru ta' mistoqsijiet li ta' bilħa għandhom xjaqsmu ma' din is-sistema bħal kollegi tiegħek kun tistess jina u kol ninsab eh, pittost kontenta. Pero jider li għonek għaw problema ta' interpretazzjoni jew forsi ta' headset, għalhekk se nitkellem bl-Inglis, forsi tkunu tistaw tisimawni. Ma nafx, forsi jina babast il-buttun il-ħzina, irġaw ippruvaw mill-ġdid. Irġibda mill-bidu jek joġbok. Tajjeb issa, jew nipprova nitkellem bl-Ingliż. M'għandekx interpretazzjoni fil-każ nitkellem bl-Ingliż. Mela, Sur Draghi pala rapporter għal regolament tal-SSM, il-mekkanizmu ta' supervizjoni wahdanija, aħna biddinna l-headphones. Bdinna l-headphones, allura suppost jista jisma s-sur Draghi. Mela, kif diġattilkom pala rapporter fissem il-mekanizmu ta' supervizjoni waħdanija għandi xi ftit mistuqsijiet marbuta ma' din is-sistema. U jina wkoll insab kontenta li jeżisti mekkaniżmu waħdini u importanti ħafna l-aktar ħaġa importanti li kunem tassew dan il-kontroll fisem li CB sabiex ikunem ċertu regolamenti, pero anke l-autoritajt nazzjonali u kompetenti. Pero dan ser kollu xieqsam biss ma orientamenti ġenerali fil-fat, fċertu każijiet partikolari għandu jkunem kol ċertu orientamenti li huma aktar preċiżi, speċjalment meta ikolna awtorità nazzjonali. Ma jidirlekx li din tista' tkun djufija fis-sistema, ma tħossux li forsi intom tħossu li forsi sistemi huma biżejjed eh, dak li għandkom fir-regolament u mbagħad it tini net. Aħna konna verament it-tamajna li fl-ewwel ta' Jannar tal-2014 dan jidħol fis-seħ u issa diġà għaddejna l-ewwel ta' Marzu tal-2014, però naqrajt li dan għandu jaqsam mal-fatt li li CB mhux ser tkun lesta sa dak iż-żmien. Issa da ma jitfaċċax fit-test, però jeżistu numru ta' klawżoli ferrin insibu li jekk li sibi ma tkunx għada lesta, dak il-każ jista' jkun hemm rinviju postponiment sa l-ewwel ta' Marzu tal-2014. Sa ta' xi fisser, ġifri qed tibżgħu li mhux se l lesti jew inkella din il-kwistjoni għax ħaġa żejda li npoġġuha fit-test. Grazzi ta' tweġibit tiegħek. Let me first thank l-ewwel qabel kollox ħa nirringrazzjak li kull grupp tiegħek tal- xol kollu li għamiltu għax dan ser jiffassal ukoll ix-xogħol għal deliberazzjoniet li jittieħdu. Mela bażikament inti qajjem żewġ kwistjonijiet waħda minnhom għandha taqsam għal istruzzjonijiet eh, dawk l-istruzzjoni ġenerali versus dawk individwali. Mela, l-istruzzjoni ġenerali għal supervizjoni nazzjonali, dan jiprevjeni milli joħorġu ċertu istruzzjoni ġenerali leħ. Fuq kollox aħna da ma naħsbux li jista' jsir għaliex l-istruzzjonijiet se jkunu ġenerali, però da se jkun hekk sa ċertu punt nistgħu nħorġu istruzzjonijiet għal grupp ta' banek, kategoriji ta' banek. U sinċerament meta aħna nitkellmu dwar istruzzjonijiet, aħna hekk irridu tassew. Diffiċi però noħorġu istruzzjonijiet li jkollhom setat wiesa marbuta ma' indiv bank individwali partikolari aħna nindirizzaw problemi bankari e, mod ieħor mhux bistruzzjonijiet, allura ma naħsibx li dinja kwistjoni kbira. Tini punt, rigward idħul fis-seħ tal- l-effettività biex ngħidu hekk tal-SSM u anki meta ser tidħol fis-seħ. L-idea hawnhekk u li importanti ħafna li namluha mill-aktar fis, però importanti wkoll li namluha mod tajjeb, mod kif suppost. U minnu koll li aħna ħadna sena qabel itħul fis-seħ tal-regolament tal-Kunsill. U aħna aħna rek qed naraw li żmien jista' jkun Marzu tal-2014 jekk ir-regolament tal-Kunsill se jidħol fis-seħ u l-proċess ta' trialogu jiġi mitmum. Dan, ovvjament, sistema tidħol fis-seħ f'Marzu, però minnu wkoll li aħna qegħdin nimxu fuq territori li qatt ma mxejna fuqhom u allura jkun għaqli ħafna li nħollu ammont ta' flessibilità. Speċjalment jekk inqalaw kwistjonijiet jew ostakli ma nkunux bassarnijom, tinsewx li dan huwa proċess li jinvolvi ħafna superviżuri nazzjonali, pereżempju talba l-informazzjoni għall statistika data bidla fil leġizlazzjoniet nazzjonali hemm bosta affarijiet li jistaw jihdu n-aktar żmien. Però meta dan kollu issir qed nistmaw li dan kollu ser jihdu madwar sena. Tixtieq terġa' tirribatti um, Signora Tyson. Għandi mistoqsija, għandek 45 sekonda biss. Ma nafx jekk dan kullu tkomx bżonn qabel idħul fis-seħħ tal-SSM jew inkella dan jistax isir iktar il qudiem meta jkollkom bżonn awtorità ta' riżoluzzjoni jew inkella forsi tixtieq ukoll li jkun hemm fond ta' riżoluzzjoni. Ippermetti e li ngħid li dan għandu xieqsam ħafna mal-mażmien. L-ICB għandu l-interess kollu li waqaf eh, SSM li taħdem l-aktar fis U dak li għattilkom dawn kienu konsiderazzjonijiet ta' kautela ta' attenzjoni partikolari. Issa mekanizmi ta' rizoluzzjoni jajnu kol, pero dawn irridu jitħlu u jkunu jitlu fisseħu jkunu effettivi fl-imkien. Dan għaliex il-mekanizmu ta' rizoluzzjoni wahdanija u affermi importanti, pero għax jippermettinna li eh, nindirizzaw falliment li iva jistaw iseħħu, pero jisiru b'tali mod li ma jġelnux li nużaw il-kontribwenti ta' ċittadini u fl-istess waqt ma jkissrux partijiet prinċipali ta' sistema ta' ħlasijiet. U aħna rajna dawn iż-żewġ affarijiet iseħħu il-kriżi finanzjarji, rajna falliment li ta' bilħaq kellhom u waslu għal dawn iż-żewġ konsegwenzi intużaw il-kontribwenti tal-ċittadini u kien hemm dawn is-sistemi ta' ħlasijiet u allura aħna ridna naraw li jkun hemm affas riżoluzzjoni waħdanija sabiex tindirizza l-fallimenti li diġà hija kwistjoni komplessa ħafna speċjalment meta tinvolvi banek li huma bbażati f'pajjiż differenti u għalhekk dawn huma soġġetti anki llum e, marbuta ma' leġislazzjoni bankarja. Allura rridu neħu l-parti leġislattiva u mbagħad naħsbu dwar il-fond u l-awtoritajiet indipendenti, però naħseb li kieku tajjeb li kieku dawn l-affarijiet isiru kollha fl-istess waqt. Grazzi tassew issa fisem li PP nagħti l-kelma l-Onorevoli Langen. Sur Draghi, jiena minn dejjem ħarist lejk bċertu rispett u lej xol tijak u kol, pero sa meta t-nitkelmu dwar supervizjoni tal-banek kol, lejna tinsiba verament diffiċli naċċetta din il-ħagġa. L-ewel net, ġbidli tu ma neċessari feħdan it-trattati. Artiklu 27 fi dan ir-regoli, un bat fil-statut bankarju, artiklu 25, paragrafu 3, safjena fin daw ridu jitbidlu ma dan kollu supervizjoni ma tinsabx imnizlawnek. Is-Sur Zalba għamel referenza għal program ta' ta' flus dwar li, li jinvolvi nofs miljun. U il-banek fid-naħa ta' senar, verament ma ħarġux flus għal-investiment ma dak li għamlu xtraw il-bonds minħabba il-, -bonds, Ħames punti perċentwali ta' differenza li teżisti hawnhekk. Fil-każ Franċiż aħna mhux qed jirnexxinna nisseparaw l-istati mill-banek. U erba minn sitt sitta tal-bord tal-supervizjoni se jispiċċaw ikunu membri mill-ICB. X'tajli dwar dan? Let me, uh, just let me correct this last point. It's not. Permetti li najdlek nikorreġi l-aħħar punt, dan mhux minnu. Il-Bord ta' Supervizjoni se jkun iffurmat mill-Supervizuri Nazzjonali u mill-membri tal icb però ser ikun hemm 17 il-persuna kif ukoll erba membri tal icb kif ukoll membri mid-żona li mhumiex fl ewro jixti u jissieħbu fil supervizuri nazzjonali. Ġifieri mhux ħajkun hemm li ECB li jgħidu x'għandhom jagħmlu l-supervizuri, ġifieri ħajkun hemm taħlita. It-tieni punt li inti semmejt u li kunem l-LTROs li jixru l-bonds tal-gvernijiet. Issa din, dan hemm verità parzjali fija. L-likwidità li saret li ħarġet mill-LTROs u li waslet biex il-banek jixtru l-bonds tagħhom stess, ġifiri. 230 biljun ta' bonds tal-banek kienu neċessari fl-ewwel kwart sa din is-sena. Allora dak li għamlu l-banek u li jevitaw kriżi kbira ta' finanzjamenti, ħalsu lura il-bonds tagħhom stess. Mbagħad xraw bonds komuni. Mbagħad il-kwistjoni hija din, u dan il-punt diġà diskutejn iħdar boħra, il-kwistjoni idi jista' li li sibbi jipprevjeni milli daw il-banek jixtru dawn il-bonds tal-gvernijiet u jgħaddu mill-proċess li jamlu tip ta' self. Aħna kien hemm ukoll min għalina li rridu naraw li l-banek ma jixtrux dawn il-bonds tal-gvernijiet, però li sibi ma jistax jagħmel dan ix-xogħol, ma jistax jgħid li l-banek x'jagħmlu biflushom, però meta ngħidu li najnu l-banek biex jisselfu flus għall-ekonomija, naħseb li irna xina namlu affarijiet sostantivi hawnhekk għaliex permezz tal-espansjoni ta' kollaterali u l-użu tal- tal bib ta' kreditu aħna poġġejna l-banek f'sitwazzjoni fejn aktar ma jiselfu, aktar għandhom kollateral biex jiffinanzjaw mal-ECB. Nasab għanna ħafna xogħol dan il-qasem, u hemm programmi oħna rilajnja rajnijom jiġu implementati minn banek ċentrali oħra, ma jidrix li qegħdin jaħdmu, għalmenu biss b'mod komplet, perk aħna nħaħsbu eżattament x'inhi l-kwistjoni komplessa li ċertu programmi din jajdu li l-banek xjamlu, speċjalment per eżempju meta jkollok zona euro fej għandek 17 stat membru, aħna najdulhom eh, ħanselfu flus jekk intom selfu l-ekonomija, aħna ħasar niverifikaw f'dak il-każ, raw. Aħna diġà sellifna flus il 6000 bank jew inkella 850 bank li ġew biex jissalfu mill ltro siġifri l-kwistjoni ta' ta' kwestjoni diffiċli, operattivi, diffiċli biex jħet jgħalibom daw il-tip ta' problemi, sa' rigwar il-bazi legali, jina diġa weġib ta' din il-kwestjoni, jina rrit minix avukat, għet niprofa nitfall fiduċa tijaj f'avukati u għet jajdu nittamaw li kunem rigorazita bizzejiet fil-bazi legali sabiex nimxu l-qoddim, rridu naraw kif huma ser jaqraw l-artiklu 27.6, 127.6 u mux ħanoqot namel aktar Eh, kummenti għax jiena rrid nistrieħ fuq id-deċiżjonijiet ta' ħaddieħor. Iva, fil-fat jina naqbel mal-tassib tas-sur Langen kif aħna nistaw indaħlu l-flus fl-ekonomija reali. Jina riflettejt dwar dan il-punt ukoll il-Banek ċentrali fil-fat kienu jistaw jaħdmu fuq window guidance u l-mod kif kienu jaħdmu li kienu jneħħu l-om l-appoċ tagħhom. Pero il-bank, il-banek huma kollha b'mod impliċtu għandhom ċertu tip ta' garanzija, ma la darba fallu mbagħad ikunu tilfu il-fiduċja kollha. Nati l-kelma issa lil Antolin. Grazzi tassew. nirringrazzja u kol l-ICB għal eh, azzjoni deċisiva tijaw u tal-li e u kol ħa pozizjoni fuq l-EMU. U importanti wkoll li li CB jagħmel kontribut fiskali u ekonomiku hawnhekk. Però kif ser tagħmlu kontribut billi tejbu l-ewwel kriterju tagħna ġifieri tkabbir u l-impjieg f'żmien meta l-ekonomija qiegħda eh, sejra lura u qed ikollna kontrazzjoni hawnhekk. Issa meta nqablu ruħna ma' dawk il-pajjiżi li ser ikunu qed isserħu ruhom fuq il-appoġġ tagħkom, jiġifieri xiri ta' bonds. Sali ma' punt taħseb li din il-miżura ser tkun effettiva, mbagħad meta niġu wkoll rigward il-kapitalizzazzjoni diretta. Din titħol b'mod tajjeb ukoll mal xogħol tal-Aġenzija ta' Supervisur waħdini? kif ser jajnu l-xurxin daw l-affarijiet? ċfirni għajnu l-banek fl-istess waqt inkunu għet namlu kontrol fuqom supervizjoni. As I, as I was uh, saying in my introductory statement. Kif fil-istqarrija introduttiva tiegħi kif għattilkom din is-sena kienet vera sena diffiċli, jekk aħna mmorru lura u nħarsu lejn dak li jagħmel li jagħmlet li sibbi dis-sena, wieħed irid jasal konklużjoni ta' bilħaq li sibbi kienet verament attiva. Aħna naqqasna l-rati ta' interessi għal tliet darbiet, għamilna żewġ LTROs, daħħalna l-kollateral, diskutejna u koll il-ratio ta' rekwiziti minimi ħsibna dwar numru ta' azzjonijiet sakemm tħabbret l-OMT sta' Lulju u Iva wasalna r-riżultati u tkellimna fuq il-presta stabilità sa' dan it-tant. U qed naraw ukoll kif sejra l-inflazzjoni u anki x'huma l-aspettattivi fuq il-medda twila ta' żmien. Għalkemm qed ngħid dan, din il-likwidità kollha titissib ruha fl-ekonomija u dan ovvjament jieħu żmien Sinċerament, hawnhekk qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni prezenti, kif eh, kemm kienet serja l-kriżi tal-finanzjament, jekk kienx hemm żviluppi fl-aħħar sena li għaddiet. U allura ż-żewġ LTROs evitaw aktar sitwazzjonijiet inkrepattivi mill qedin fihom. Mhux ix-xogħol ta' li sibil e li tafas fuq il-gvernijiet biex japplikaw għal dawn miżuri. Il-Parlamenti Nazzjonali wkoll jafu xandom jagħmlu u f'meta l-aħjar eh, jieħdu azzjoni f'dawn u jużaw dawn il-miżuri. Rigward ir-rekapitalizzazzjoni tal-banek, id-deċiżjoni li il-banek jistaw jiġu rikapitalizzati per tal-ISM. Dan biss jekk ikunu soġġetti għall ssm ġifri supervizjoni. Issa, għajjem u kol kunċet fiħdan il-Konsil tal-Ekofin ġifri il-Legacy Assets. U naħseb li tajjeb li natu definizjoni ta' xinu madaw lassi. U xorta dammu mux xol ta' li sibi li nindefinixu daw tip ta' assi. Grazzi. You finished? Yeah? Okay, I'll move on now the EPP and Corin Ver Corin Vertenkol. Grazie tassew sur draghi. Mistaqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-progress li aħna rnexxinna nġibu meta nipprovaw impoġġu l-EMU fuq il-triq tajba jidher il-bażuka tiegħek l-OMT għenet biex eh, isseraħ moħħ tas-swieq ti dejjem għamil tal-proċara illi politikanti għandhom eh, jihdu ridni fidejhom. U intom, intħej, inti faħar dak li il-konsil, inti saħqat paroli jemżon iktar progress fuq il-komplija tal-EMU. Iżda, ma tħares jenja konklużjoni tal-konsil, il-progress huwa vak il-kontrat ta' reformi u il-għajnuna temporanja li inti sħaqt fuq għaf l-introduzzjoni jek mux semmija unnek fil-konklużjoni tal-konsil Mistoqsija tiegħi hija. L-ICB huwa lest iċ-ċirkustanzi huma fuqhom li nużaw dawn l-OMT, inti meta xara li l-OMT eh, jista' jintuża talba tal-Istati Membri iżda dan huwa marbut ma' programma ta' riforma, anki forsi kontratt. U hemm rabta ma' ġenerali bejn il progress ta' tlestija tal-EMU u ħossi li dal-progress huwa biżejjed qed isir fil u għandu jħeġġiġna, grazzi. Grazzi. Ġeneralment, kull tip ta' progress li aħna nagħmlu fit-triq ta' fit-triq ta' jew ktar saħħita hija marbuta mill-qrib mal-riformi. Riformi fiskali u strutturali jekk huma meħtieġa. Għalhekk aħna rridu naqraw kollox flimkien mal-proċess ta' riforma. Il-konċetti huma fil-fatt marbuta ma' dawk tal-riformi anki jekk dawn huma mhux qasek diretti ma' rabtem qiegħda fi tantu hekk li l-Kummissjoni ntalbet biex tagħmel ehm, revizjoni tajjek jekk il-swieq ta' prodotti kif ukoll tax-xogħol huma kompatibbli ma' li dawn ikunu parti mill-EMU. Għalhekk jiena qed nara li l-proċess ta' riforma hija marbuta mill-qrib ma' kull ħaġa li aħna nagħmlu, ġifieri meta aħna nħarsu lejn l-OMT. L-OMT kif tafu l prekwiżiti kollha rridu jkunu seħ qabel ma nkunu se nittavaw l-OMT. Aħna wkoll ngħidu li hija kondizzjoni neċessarja li kondizzjonalità jrid tiġi implementata ma mhux bizziet għax għandna bżonn evalwazzjoni minn icb e Imma f'termini tal-infissru kondizjonalità mela tkun li e li jessem li ħajal dan għaliex ikun hemm il-pajjiżi li jdu applikaw li jessem kif ukoll l-IMF jekk dan ser ukoll ikun hemmhekk ukoll. E, Allura jiena nkun sorpris jekk il-kontratti eh, ikunu f'postom jina kun sorpris nistaġeb jekk dan ma jitqis mill-kummissjoni dak iż-żmien jew bl-IMF mill-IMF pereżempju. Korrin, ti t titkellem hija dan jarbat mal-programm ta' riforma stat membru speċifiku. Iżda intmat partikolari tara progress bl-użu tal-OMT, bl-istrument tal-OMT. Inti tara ambizjuża? Jiena naħseb illi il-weda fuq il-gvernanza jekk ambizjuża? ambizzjuża? naħseb illi jekk aħna morru lura. Ejja nistaqsu nfusna kif kien sitwazzjoni fifra. Ħafna passi kbar tieħdu din is-sena mill il-Parlament u l-ewwel izdaw iżda wkoll il-Kunsill. Ġifiri, jekk inti tqabbel 2010 ma' 2011 naħseb li din is-sena se timmarka sena ta' progress kbir f'ħafna eh, melati għal pajjiżi weħidhom fuq nifel nazzjonali kif ukoll għal dak li huwa l-att strutturali u fiskal kif ukoll l-istabilizzazzjoni tal-swieq finanzjarji. Grazzi. Grazzi sal-SND Anin McCarthy. Jiena xtaqt nerġa' lura din mistoqsija ta' Sir Lambert għax xina ħadd nota b'ħafna okkażjonijiet il fat li fil-stampa inti qed li inti kont attur pożittiv dan id-dibattitu passiv f'dan id-dibattitu. U jina nix interessata fuq kif inti ħatkun proattiv biex eh, iżom il-koerenza eh, fil ruol sa' supervizjoni. Aħna, jina nirridu naraq huwa dan, aħna bdejna bis-6000 banek, eh, Mista 150 biss li qed jiġu ħanżommu għajnejna fuqna. Bqija lawk l u 500 oħra xaħġek ħaġa jkunu qegħdin taħt il- il-supervizjoni ta' stati membri. E kif ħat tagħmel x'inti tħassaħaħ l-affarijiet għat tejjeb is-supervisors, inti se il-stati membri eh, billi tikxef u semmi u t-ħammar bil-ġak li kulli ma jkunx qed iżommir mar-regoli. Eh, eh, musa jkun hemm middera eh, solidarità fuq l-Unjoni Ewropea x'ħadd ma ħaj jaqsam il-pis, aħna ħanħarsu lejn fond ta' solidarità ħajkun finanzjat biex mill-banek, inti ġifieri qed tgħid li kontribwenti tat-taxxa ħelsuha ħafif kif inti tixtieq li jkunu, inti qed tgħid li ħadd irtira liċenzja ma mbagħad ma tistax tagħmel monitoraġġ dak il-bank u minn suġġerixxa li l-CB kellhom jiftħu rezoluzzjonijiet, kontrat rezoluzzjoni ma stati membri biex il-parlament jkun eh, jirid bil-forsi talbu jitlaw fil-skema ta' supervizjoni biex ikun hemm di eh, il-sistema ta' supervizjoni. Eh, jien ma nisafx esattament kif se taħdem u jiena nifhem xi ftit taħseb wara dawk illi ma tantx jifmu mill ma jifmu xejn f'dawn il-kwistjonijiet. Meta l-ewwel qed nejt, ngħid ma meta nitkellem dwar li sibi illi huwa tul passiv jiena jfisser infisser illi hu hija dak li qed jirċievi mill-qafas legali li tfassal l-ewwel net min-naħa tagħkom mill-Komissjoni propjament għax dik proponi ta' mbagħad minnkom u mill-Kunsill. Għalhekk dan ir-rigward li sibi e qiegħed jirċievi it-jaqla' Iżda mbagħad meta nirġu għal kwistjonijiet ta' supervizjoni, li sibi e u l-bord ta' supervizjoni trid tara li kwistjonijiet loġistiċi għal twettita dan il-mekanizmu ma fis-seħ e ġifiri jgħat fidejna. U ħana ħanimxu jitfit, iżda ħana ħanimxu jitfit fl-imkien ma' supervisors nazjonali, l-entitajiet supervizorju. L-entità supervizorja se tiġi fasla eh, minn supervisors nazzjonali meta ngħid qed 150 ħanmur pass lura għandhom idea n-nies li aħna naqsmu is-suq tal-banek fit tnejn għandek biċċa li ħatkun taħt supervizjoni tal-STB u l-bqija taħt supervizjoni nazjonali. Le, mux il-kas, aħna l-kol ħanaħnu fl-imkien. Il-mekanizmu wahdin, il-supervizjoni, huwa mekanizmu li huwa msawar minn l-supervisors eh, nazjonali kif ukoll dawk tal ġul stb illi u se kollhom ebda responsabilità diretta f'dak li hija l-politika eh, monetarja. Mbatt għandna l-150 bank fejn supervizjoni miċ-ċentra jkun dominanti. Mbagħad għandek il-bank l-oħra fejn is-supervizjoni miċ-ċentru ser ikun inqas dominanti u s-supervizjoni għal supervizori nazzjonali ħajkun dak dominanti. Però ġala darba għedda nisir xorta għandu setat li joħra struzzjonijiet tal gruppi ta' banek il eh, supervisor nazzjonali u għandu s-seta illi daħal u jajjat kull bank kirrit u jidaħlu taħt supervizjoni tiegħu Ġifiri kull bank jista' jiżdied ma dan il-bejwet 150 li għanna bħalissa. Bħalissa din sistema li ma nħolqitx. Hija sistema li għada fil-proċess illi timbena. Allura kun nista' ngħidlek iktar dwar dan il-proċess hekk kif aħna nimxu din it tiri Issa dwar li fanta ta' riżoluzzjoni. L-awtorità ta' riżoluzzjoni hija kif nejtin, 95% bid bidlit legali u 25% flus. Aħna rridu il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni waħdanija fil-Europa. Sen xi ngħid biha. Waħed mid-deċiżjonijiet ewlenin aħna għandna nieħdu huwa jekk il-kredituri ser kollom bejlin jew le, jekk ix jekk il-azzjonisti ser jitneħħew għal kollox jew le bħalissa l-pajjiżi għandhom zbettax il-leġislazzjoni differenti, ġifieri di l-lista ta' kredituri huwa differenti bejn il-pajjiżi. L-ewwel ħaġa ġifieri li tagħmel huwa għal biex kollok dan il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni waħdini biex taqbel bejnietna ehm, xidu namlu biex jisolfu il-problema ġibiri li ma kredituri ħajkollhom bejlin, jikkuħat jaqbel fuq il-azzjonisti jekk aħna neħuwa. Dawnu, dan huwa l-iktar l-ikbar pass li għandna dimna fil-fema tiegħi un mbagħad għandek font illi ser jintuża biex iġesti rezoluzzjoni. Mhijiex font ta' bailout, huwa hija xi kompletament differenti għalhekk id-daqs tal-font ta' rezoluzzjoni, mhijiex bil-fors dik xie fuq ċertu ordni, imma dak li huwa meħtieġ dak il-punt biex tagħmel ċertu azzjoni x'vili talaq forsi fera, bankarja jew li tiffinanza proċess transatorja għal fer oħra jew sussidjarju ieħor, jiġifieri dan huwa skont ispiti definiti sew. Skużani, naħseb illi eh, parlajt iż jinsa. Iva, kellek bisoqsijiet importanti ħafna. Jina sempliċement nixtieq inkun naf xi ġiri għaliex inti ma' xieġri jekk dawk il-pajjiżi ma jkunux iridu li dawk il-banek li ma jqawx taħtkom ma jmorrux taħtkom. Iwa, mis-sosja tajba. Jina, għalissa, ma nafx eżax manna xejn eżattament il-fiss, iżda is arrija tal-Supervisor ċentrali li jgħid illi bank irrit ikun irrid ikol rezoluzzjoni hija stqarrija b'saħħitha fiha nifissa li tħalli eh, eh, ċertu azzjoni limitata l supervisors nazzjonali. t-immagina timmaġina x'ista jek l-entità supervisori ta' tgħid dan il-bank X irrit ikoll jaddi taħt riżoluzzjoni u mbagħad is-supervisors ma jagħmel xejn. X'taħseb li min għandu dak li ħajja depositu ħajjamlu fil-bank? Jitla, jitilqu l-ewwel ħaġa li jagħmlu. Ġifiri dan ħajamlu bil-fors Ovvjament. Tajja, tajja li kollu kollox postu qabel ma tibda. Grazzi issa għal onorevoli Ugmar li huwa rapporter għal dawn il-proposti li għanna dimna. Grazzi, jina minna ħal-ħra kont nistaqsi fuq il- konsegwenzi makroekonomiċi tal-monitoraċ li aħna naraw madwarna. Program fuq l-OMTC, fuq il-US Fed, li wasal għal 40 biljun fi xar dollar Amerikan u l-bank eh, ta' ċina mill-istess waħna ma nistawx nkun nistaġbu li dan ħajkollu ċertu konsegwenti fuq snin qasi li nippruvaw nikkalmaw biżat tas-swieq. Hemm inti jekk tittawwa lil lin mill-kantuniera. Ixtar hemmhekk x'ibta riski qed tistenna li ħassib ma' wiċċek. Inti qed ħassom dawn iż-bilanċi makroekonomiċi titneħħis bilanċi makroekonomiċi u naħseb għas qatt ma rajna din li il-sistema monetarja li hija makroekonomika li hija daqshekk eh, inqas komplikata mill-lum. Forsi se tgħid kemm tgħid dwar riskju ta' frammentazzjoni li tista' taħroġ mill-fatt li issa aħna qegħdin infasslu il-bażi taż-żona euro illi bil-konsekwenza kollha tagħha qegħdin niddiskutu llum. Imma mistoqsija tiegħi minn qawlenija din tal-makroekonomiċi. Grazzi. Thank you. Of course, I, I can actually speak only for uh, my... Grazzi, ovvijament, jina la tkellem biss għal-ġurisdizzjoni tiegħi ġifieri tal-ECB. Aħna, tħalna għal żewġ LTROs, LTOs, LTROs, li jennet il-likwidità, imma fil-verità dan kollu kien għadna fil-fazi tal-klim. Mux għal-fatti, imma inti jgħid il-kellim, inti jgħid li lest li titħol għalija fuq il-level pratiku iva jgħid e, Sur Draghi. Imma huwa minnu illi aħna ħloqna flus tal-bazi, imma da ma daħħax ta' M3, inti biex ikollok inflazzjoni għandek bżonn żewġ affarijiet. Irid ikollok ebda barġni jew kapaċità zejda. E, u irid ikollok likwidità biex taqa' taħt M3 għal flejs li jistgħu jintefqu min-nies għaliex dawn dawn il-flejs jisselfu lin-nies. Sforsi meta ma rajn nibda minn dan li seħ minn dawn iż-żewġ affarijiet u aħna ġajna li dan il-flus fortunatament ma taħriġ fl-ekonomija. U mhux qed naraw tnaqqis nuqqas ta' kapaċità żejda fi zona euro. Għalhekk aħna qed naraw l-inflazzjoni li qed tinżel issa bħalissa huwa qed 2.2 fil-bidu ta' sena kien seba. qed naraw istennijiet ta' inflazzjoni fuq żmien twil li huma għandhom e, eru e, sodi. Issa, il-mistoqsija tiegħek x'jiġri għanna għanna għanna bizzej istrumenti biex nkunu nistaw inraznu likwidità li tista' tinħolo. U sal-bidu ta' sena diħlu, aħna ħana raw xi banek illi jkunu qegħdin l lura dan il-LTROs. U b'dan il-mod ikunu jistgħu innaqsu il- il bilanċa kontijiet tal-ECB. Iġifieri Aħna reagġiċina, ġerġiċejna f'Ġunju, f'Lulju, 8 ta' Lulju propjament eh, fuq l-inflazzjoni fi zona euro li kienet ser twassala għal xenarji eh, disastrużi. U minn dak iż-żmien law aħna rajna titjib tajjeb f'kulla tas-swieq finanzjarji. Issa, l-approvazzjoni tal-SSM jekk xejn se jnaqqas aktar il-frammentazzjoni tal-żona euro. Jiġifieri bħala għal daqtajn, eh, L-impressjoni li għandu wieħed tal-ewwel tat-tieni parti dis sena meta ma mal-ewwel parti hija t-tip bil-mod il-mod illi aħna qegħdin naraw illi hemm lokal il-kupru tal-bidu ta' sena dieħla, grazzi. Okay, thank you. And now for the S&D, Annie Podimata. Grazzi. Marta. Ah, Anni Grazzi, nixtieq niċċara l fat li jekk li ma jippreżentawx riskju sistemiku li jibqgħu taħt eh, supervizjoni nazzjonali jistgħux igwadanjaw u mill eh, kapitalizzazzjoni meġi tal-ISM. Sa fuq il-konklużjoni tal-Kunsill riċenti, minkejja id-deċiżjonijiet milux li tieħdu minn Ecofin li kienu appoġġati mill-Unjoni Bankarja wkoll mill-SSM bħala l-ewwel pass, jiena nħoss illi għal dik li hija l-integrazzjoni fiskali, deċiżjonijiet kien ntnaqsu, kienu inqas ambizzjużi. U l-mistoqsija tiegħi hija din, inti taħseb l-Unjoni Bankarja tista' titħaddem bisħiħ mingħajr ma jkun hemm mekkaniżmu xirqa ta' partit tar-riskju u xini fema tijak fuq din dan il-konċett li eb mill konklużjoni tal konsil fuq il-kapacità fiskali ta' zona euro? U fl-aħħar ma mhux linqas rigward il-Greċja. id deċizjoni li ħadu l eurogrupp Meta għanna nistennaw li twettiq mill-ECB u l-Banek Ċentrali għad deċizjoni essenzjali illi dawn jiċċaqalqu mill-programm ta' sekurtajiet għal dawk għal kont segregat tal pajizi. Grazzi. Well, as far as the bank... Grazzi. Fi rigward il-banek li huma soġġetti għal supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew, huma soġġetti wkoll għal din supervizjoni, il-konċett huwa wieħed importanti. Kelma ewlenija hija banek importanti, sistemiċi. Jistaw kollok banek li ma jkunx daqshekk kobor sistemiku kbir ma xorta waħda jkollhom riskju sistemiku. U għalhekk kellna din iċ-ċifra ta' 150 bank, mhumiex ċifri fissi jistaw ikunu bejn 130-150. Jista' jkollok ħafna affarijiet imma tittara kemm minn dawk il-pajjiżi li mhumiex parti miż-żona euro li ser jitlu f'din is-sistema. Unjoni bankarja mingħajr unjoni unjoni fiskali. Mistoqsija l-oħra tiegħek. L-Unjoni Bankarja kella tlet pilastri qabel. Nejn minnhom m'għandhomx mutualizzazzjoni tar-riskju. It-tielet pilastru għandu. Jiġifieri il-garanzija. Il-garanzija komuni fuq id depositi Problema hija din jista' jkollok unjoni bankarja fir rigward is-supervizjoni u riżoluzzjoni hekk kif hemm stipulat imma mbagħad tagħmel firda tal-rabtiet bejn il-sovereigns u l-banek differenti fil-rigward dan il-punt li qajjimt. Ekollok ċertezza li supervizur ċentrali jevalwa l-istat tal-banek indipendentement fejn jinsabu. Mod indipendenti mill-aspetti -person, mil personali jew inkella miżuri nazzjonali personali. U għalhekk din ir-rabta tinkiser sa ċertu punt. Ovvjament jekk ikollok tagħmel kapitalizzazzjoni minn ġdid tal-banek li ma jkunx taħt dan il-programm tal-ISM, dan xorta waħda jidħol fil-budget nazzjonali tas-sovereign. U għalhekk miksur miksura din ir-rabta ma mhux 100% din evalwazzjoni minn naħa tiegħi. Ma kif edna bosta drabi qabel ma jista' jkollok mutwalizzazzjoni tar-riski, irrid ikollok evidenza li l-pajjiżi kollha lesti esti li jagħmlu sim ta' sovranità nazzjonali fanke foqsma fiskali huma lesti jirrispettaw ir-regoli li taw lilhom infushom. Dan huwa l-unika mod biex bekk nerġaw ikonna fiduċa huwa prerekwiżit għal mitwalizzazzjoni tar-riskju għat twaqif ta' Unjoni Fiskali Komuni. Fuq il-profitti tal-SMP taf li dawn il-profitti fir-xam il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Banek fuq livell nazzjonali, dawn qegħdin jiġu maqsuma skont il-leġizlazzjoni nazzjonali u mbagħad dawn jgħaddu dawn il-profitti jew le l-gvernijiet nazzjonali li mbagħad jużaw dawn il-profitti għal programm. Fuq il-kapaċità fiskali fir-rigward li konna budget komuni jew forma tiegħu ma ebx għal kollox għax xorta waħda hemm referenza għal possibilità li nistabbilixxu kuntratti. Dan huwa triq il-qoddim kif il-kapaċità fiskali qiegħda tiddaħħal fil-konklużjonijiet tal-summit. Grazzi. Grazzi. Issa fissem il-PPE is-sur Diego Feo. Jekk jożbor. Grazzi ħafna. Grazzi, President Draghi. Zoċ mistoqsijiet minn ħatija għalik. L-ewwel fuq is-sistema li sennu zaw biex naqsu il deficit tagħna u nilħu l-miri għaddejn tagħna. Two pact, eh, eh, żewġ kumpatt il-kumpatt fiskali u l-kumpatt ta' tkabbir. Hemm ħafna inċentivi u ħafna kastigi hawnhekk involuti, sanzjonijiet. Iżda nixtieq nistaqsi. Nistgħu naraw li huma l-inċentivi u nistgħu naraw li huma sanzjonijiet, imma fl-istess ħin f'pajjiżi bħal Portugallu u l-Irlanda ma taħsibx li għandhom bżonn iktar stimoli, iktar inċentivi biex jerġgħu lura fit-triq it-tajba u jkun jistgħu iwettqu r-riformi meħtieġa. It-tieni mistoqsija tiegħi fuq id-dejn sovran ħafna mill-pajjiżi tagħna dan huwa eċċessiv. Inti semmejt il-miżuri differenti li jistgħu jintużaw biex nagħmlu tajja għal din il-problema, bħal pereżempju l-fond ta' fidwa. Jien nixtieq nistaqsi f'dan il-kuntest x'tieni l-opinjoni tiegħek x'għandna nagħmlu f'dan ir-rigward biex nagħmlu tajjeb għal dan id-dejn eċċessiv li tippruvaw irrażnuh. Minkejja dan nixtieq nihdiħu din l-opportunità biex nixtieqlek il-miliet tajjeb u laqwa aqwa xewqa tas-sena l-ġdida, sena 2013. Jikon taqra il-Financial Times dal-aħħar għandhom stennijiet tajbin ħafna u għolin ħafna l-2013. Grazzi ħafna, jieti Sur dragi. L-aġġustament fiskali għatta bosta drabi ma stajniex nevitawħ. Ma nix ninsaw kif tħanna f'din is-sitwazzjoni l-ewwel qabel kollox. It-tieni. Se jkun hemm eh, effetti li naqsu l-kisbiet flok iżiduhom iva ħajkun hemm fuq il-medda qasira ta' żmien. Kif ħan tafuhom dawn l-effetti? Hemm modi differenti, waħda pereżempju li nifukaw aktar il-tnaqqis tan-nefqa iktar mill-li żida fit-taxxi. It-tieni li namlu riformi strutturali. It-tama hija din li l-esportazzjoni tibda tqum fuq saqaja. Għan eżempji bħal pajjiżi li taffow l-effetti tal-korruzzjoni fiskali li nista' tawxivitaw qabel permezz ta' esportazzjoni ola u dan għandu jwassal benefiċċji fuq it-kabbir u it-kattir tal-impjigi. Naħseb li din hija l-istrateġija ewlenija. Nafu li istituzzjonalment huwa proċess diffiċli u jibes ħafna għal dawn il-pajjiżi u għalhekk nafu li dawn huma tħassib dan huwa tħassib serju u m'għandux jittieħed bħalli kieku xejn. Issa fuq il-livelli għolin ħafna ta' dejn. Memx xi bakketta maġika biex insolvu din is-sitwazzjoni. Pajjiżi kollha f'diffikultà għandhom livell qoli ta' dejn, livell enormi. U l-istrateġija preżenti hija sejsa fuq il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar innaqsu id-dejn u l livell viżavi à il-GDP. Grazzi. Nirringrazzjak minn qalbi fuq il-xewqa tal-miliet li interessatli minn qalbi nerġa' najt mill-milit tajjeb u sena tajba lilkom il-koll Grazzi. Issa naddu għall-alde għan Sur Ramon Tremosa. Grazzi ħafna, Senjura President, Sur Draghi, nistaqsik dwar id-bassir fuq Spanja li għamilt. Inti kont ottimistiku mhux ħażin. Nistaqsik infakrek li id bassir kollu tal-Kummissjoni Ewropea, tal-IMF, tal-OECD u anke banek kbar Spanjoli differenti qegħdin jgħidu li l-2014 ser tkun probabbilment lar sena ta' kriżi fi Spanja qed jitkellmu dwar waqa kbira ta' GDP iktar qatt il-kreditu għall-SMI e se jkompli jonqos, il-deficit pubbliku ma jkunx taħt kontroll u rridu naraw l-impatt ħari tal-ispejjeż tal-salvataġġ eh, finanzjarju. Fuq l-esportazzjoni Spanjol, vera, mill-2009 l-esportazzjoni żdiedet, imma nfakrek li tlet jew erba' raġuni biss um, għandhom dawn l-esportazzjonijiet bħala Katalan. Katalonja għandha 30% kibru ħafna fl-2010-2011 imma issa qed jaqgħu lura minħabba din il-majnar globali. Ma nafx għandekx bażi għal dan l-ottimizmu tiegħek biex tiġġustifika din l-ottimizmu. Grazzi ħafna. Grazzi. Jiena meċ li ħandaħħal bassir għal Spanja, l-bassir kien għad zona euro kollha u jibqa dak li jett, jibqa jreġa dak li jett. Grazzi. Għandi iktarħin, xarilu il-Ministru Spanjol tal-Finanzi ġi għawnekku u għal literalment l-Ispanja għandha ekonomija kompetittiva tajba ħafna u inti x'taħseb fuq dan. Dispjaċini ma mhux se nikkummenta fuq ministri nazzjonali x'istqarrijiet jagħmlu, eċetera. Dak li qed jiġri eh, u fuq il-fatti nista' nikkummenta u l-fatti juru li Spanji fuq Spanja l spejjes unilaterali naqsu u l-żejjed u d-deficit eh, qed jonqos ġifiri, hemm sinjali ta' titjib, hemm sinjali ta' iktar kompetitività Naħseb li tiswinna kontra automatikament li ma narfux li kien hemm progress u dan japplika mhux biss għal Spanja mal greċja l-Portugal u anke l-Irlanda u għal pajjiżi kollha jinsabu f'diffikultà. Din is-sena kienet sena ta' progress li diffiċli u ta' ċertu tbatija, hekk insejjaħlu jien fadal minuta u nofs fuq il-labor eh, unit costs tamel distinzjoni bej settur privatu pubbliku għax jekk misejjer rizbal il-President Spanjol għal li il-pagament zejjed 13 xar li musser jitħallas din is-sena jitħallas is-sena d-dieħla. U dan it naqis ta' labor unit cost indirizzati biss lill-settur privat. Vera jew le? Dan għall-ekonomija kollha. Il-unit labor cost għall-ekonomija kollha, ma fl-istess ħin kien hemm riformi, riformi fis-suq liberali, ċertament, u għalhekk għal darboħra naħseb li kienet sena ta' progress diffiċli imma hemm xejn għal qudiem Grazzi. Żmien il-miliet, tamaw li għandek raġun. Ramon qed jurina li nistgħu nimxu l qoddim lemmu law nimxu l qoddim issa fissem il-PPE issu Jean Paul Guzis. Grazzi, President. President Draghi, grazzi tal-li ġejt fosna dal-Bohra. ħalli l-iktar bieċa diffiċli fl-axar Inti semmejtinna l-istrutturi differenti li rridu jitwaqfu il-ħin, il-kooperazzjoni mal-regolaturi supervizuri nazzjonali. Jekk inżommu ma dak li ġejna mweda fil-bidu, il-supervizjoni Ewropea kella temmen tajjeb għan-nuqqasijiet li hemm fis-sistemi eżistenti li feġġew fil-kriżi finanzjarja. Issa t narafu li lan jider li huwa ħafna iktar modest, iktar ristrett minn dan, u għalhekk il-mistoqsija hija waħda daqsxejn brutali. Kif se jirnexxinna nimxu l-qoddim u kif il-Bank Ċentrali Ewropew qed jgħid li ħajamel iktar minn istituzzjonijiet oħrajn. X'għandkom? Għandkom xi arma segreta li mhux qed tgħidilna dwarha? Ma tantx qed inkun ġentili miegħek eżatt qabel il-miliet b'din id-domanda, imma xorta nixtieq li jkolli tweġiba minn naħa tiegħek. Il-President Raki. Ermakom li mistoqsija li staqsejt kelli li l-nifsi din, u għalhekk hija mistoqsija naturali diffiċ diffiċli xejn. U nista' nwieġeb. U tweġiba hija din, ma naħsbux li ħankunu aħjar minn supervizur nazzjonali ieħor għaliex aħna ħanaħdmu id fit magħhom. Il-mekkanizmu ta' supervizjoni waħdini huwa mekkanizmu li ikun flimkien ma' supervizuri nazzjonali, flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew u flimkien mal-membri l-oħra li mhux parti miż-żona euro. Dan il-mekkanizmu ser jgħin biex nelbu xi differenzi nazzjonali. Ħanelbuhom, ħanelbu wkoll ir-ring fencing li wassal għal frammentazzjoni ta' zona euro wkoll. Għalhekk din hija tweġiba qatt ma kelli xi pretest li jew pretenzjonijiet li l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jagħmel aħjar minn tal-inqas ta' din il-fema sakemm nagħmlu xi aħjar. Grazzi. Jean Paul, tixtieq toqsi oħra le naddu għall-SND għandu Peter Skinner. Grazzi President u grazzi President Draghi. M'intix uh, supereroj imma forsi aħjar. Il-Financial Times għandhom stennijiet kbar għalik wara li għamilt fl-2012. Naħseb li rridu moħ raz bilda biex bekk ikonna stimi u evalwazzjoni ċari. Ħajkun hemm supervizjoni taħt l-SSM imma nafu x'inhi hija ċifra tal-banek li jistgħu jikkwalifikaw jew kunu kapaċi li rċivu appoġġ għal rikapitalizzazzjoni diretta taħt il-mekkaniżmu ma konx daqshekk ċar. Inti tajt li ħankunu ċari issa ikun utli għalina li nkunu nafu minn għandek. Jekk jista' jkun. Grazzi. Nieqafhom. is Draghi. Le, ma naħsibx nistgħu nagħmlu stimi bħal dawn issa għaliex huwa proċess differenti fil-fatt. Għalhekk nafu li huma l-banek li jistgħu dan jistgħu jistaqsu għax hemm ċertu pożizzjoni ġeografika ġej minn ċertu pajizu u jaqgħu taħt l-SSM. Imma diffiċli ħafna li nistabilixxu li ma' banek xser ikollhom bżonn li ma ħajkunu dawk li jkollhom bżonn rikapitalizzazzjoni diretta taħt il-forum differenti ta' banek, proċess diffiċli u jkun mbagħad l-SSM stess li jiddeċidi l-ISM ħajuża supervizjoni tal-SSM bħala appoċ għat taħid ta' deċiżjonijiet imma sta mbagħad għal mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea li ism li jiddeċidi. U diffiċli li nagħmlu stimi teoretiċi u għalhekk mhux se noqgħod nidħol wisq fid dettall Forsi mm. nista' nistaqsik xi ħaġa dwar l-ekonomija ġenerali. Hemm l-inflazzjoni għolja u l-qat għoli. Il-biċċa ġeħta ras li dejjem u l-ekonomisti. Forsi wisq qed iċċajpar din is-sitwazzjoni tal-ekonomija Ewropea forsi se gdemp narawek taġiċi nafu li żmien il-miliet l-ekonomisti qed ifittxu spinta inti sertajt fuq dan. Iżda ħajkun hemm kritika li inti fl-aħħar mill-aħħar ħa toħroġ bi kwistjonijiet li ħaj jagħmlu tnaqqis tan-nefqa fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Isur sur Draghi, aħna impenjajna ruħna din is-sena kif qed qabel li kunem zoċ LTROs, spanejna l-kollateral, zidna u koll talbit ta' kreditu kifet qabel li fl-opinjoni tani għal-aqwa għodda biex nizguraw li l-fondi Ewropej ikunu hemm anke għas-self. Fl-istess ħin, il-banek meta iselfu ikunem hemm produzzjoni ta' kollateral biex bekk nifinanzjaw l nafusna. Għalhekk ir-rati tal-imax huma baxxi, ir-rati tal-imax reali huma negattivi f'ħafna parti miż-żona euro, Iżda fl-istess ħin, l-istabilità tal-prezzijiet tiġi salvagwardjata skont kwalinkwa tip ta' stimi ta' inflazzjoni fuq rata ta' medda ta' fuq rata tal-imax ta' medda medja u medda twila ta' żmien. Naħseb dan ettu u jibqa' jreġġi u aħna fiduċużi li din il-politika monetarja ser bil-mod il-mod tipproduċi sitwazzjoni ekonomika aħjar minn dik li qed naraw illum. Tant li t-bassir tal-Bank Ċentrali Ewropew għad zona euro kollha tinsewx bħala projazzjonijiet qegħdin ibassru li jkun hemm bidu ta' rkupru fit-tieni parti tas-sena d-dieħla. Fu hawn Peter għal spiċċa minħat u issa fissem il-PPE għandar boħra Gay Grazzi, President. Nishtiq nisiħab mal oħrajn kollegi tijaj u nifraħ l-Sur Draghi u nixtieqlu l-aqwa xewqa tal militu sena ġdida. Nittama li għal-jum St. Patrick f'Marzu l-17 ta' Marzu ikollok aħbarijiet tajbin għalina minn tal-inqas għal pajjiżi l-Irlanda. Ħafna li kunu opportunistiċi politikament jgħidu li l-austerità hija r-reċetta u bħalli kieku ħan ninsew l-affarijiet mill malada u f'daqqa waħda kollox ikun wartu żgħar. Imma xinajdu għal pubbliku? Il-pubbliku misser ħares iktar lejnek musentu minn tal-inqas naqra tama. U għalhekk sur Draghi, nishtiq najt li l-Ministru tal-Finanzi Wolfgang Schobler fil-Germania l-ġimali għaddit għal l-ekonomi li il-Bank of London u li kiteb analiżi ħarija fuq il-Kunsill ta' Lisbona u nikwotawn li jekk nibqgħu fuq il- eh, pala euro kiku kiku baqat fuq il-triqa riformi twassal għal dinamiċi għal gbar għal pija tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Draghi jaqbel ma dan jistajtina aħbar tajba jew le. Iva, naqbel ma din l-opinjoni li kwotajt, naqbel għaliex iż-żona euro għandha sa ċertu punt l-aqwa eh, punti fondamentali li nistgħu insibuhom bħalissa. Jekk nagħtu ħarsa lejn id-deficits budgetari, dejn il-kontijiet korrenti, il-prezzijiet, l-inflazzjoni, il tħares li mxiex tħares tara li hemm sitwazzjoni inqas bilanċata meta mqabla ma' mħawi oħra madwar id-dinja. Għalhekk dak li rridu nkunu kapaċi nagħmlu huwa li nkomplu nibnu fuq dawn is-sisin sodi bħala żona euro u nelbu il-frammentazzjoni li tista' twassal għall iżolament ta' ċertu pajjiżi u tħallihom fuq dufijiet individwali u din hija l-isfida Jiena jidirli li mxejna ġmienna lejn dan lan. Mxejna ġmienna f'din it-triq biex namlu tajjeb għall iżbilanċi kemm fiskali kif ukoll strutturali. Kemm fuq il-livell ta' kompetizzjoni ma anke fuq il-livell ta' governanza Ewropea. Bek provajna nilħqu unjoni monetarja iktar ġenwina u iktar ġusta Iżda qatt manna ninsew li meta nagħtu ħarsa lejn is-sisin soda tagħna kollha kemm huma tajbin fil-fatt u jipprovdu sisin soda għal dak li qal sur eh, Schäubler, il-Ministru Ġermanis, u għal dak kollu li kwotajt inti. Grazzi, President. Grazzi, aħbar tajba l-miliet, tajtna. Imma mistoqsi joħra minna ħatijaj, naħseb l-importanti l-insemmuha. Nibqaw najdu l-nis dak li jrid isir imma mhux qegħdin ngħidu lin-nies għala meħtieġ dan. U għalhekk nissuġġerixxi iktar bħala President tal-Bank eh, eh, ċentrali Ewropew u naħseb li għamilt xogħol siwi, għanna najdu ilek iktar ta' sikwit li vera mill-ċol siwi, imma fuq il-level tal-Kunsil tal-Ministri u fuq il-level tal-Kunsil Ewropew irridu nibatu iktar sinjali biex nispiegaw li ċittadini għala hemm bżonn din l-austerità, qed nagħmlu dan raġuni u l-ċittadini li jkun jafu għala. U għalhekk forsi nibdlu l-vokabularju tagħna għall-2013. Grazzi għad darbu ħrat tweġibet tiegħek. Grazzi, grazzi għal klim ġentili tijak, imma grazzi u kolla suġġerimenti tijak li nispiegaw aktar l-affarijiet fil-diskors tana u fil-kommentarju għal-politika tana. Grazzi. Nil-għal punt li għamilt. Grazzi. Thank you very much. Well, that, uh... tassew, mela unek aħna konkludejna dan id-dialog dwar l-Unjoni Monetarja issa. Din il-diskussjoni ser terġa' seħ fit-18 ta' frar. Issa, titir taħarbux għax aħna ta' bilħaqat għandna għanna il-Ministru Xjali li ġej Fosna ħajkellimna anki fit tmim l presidenza Ċipriotta u ser sal fostna funof sezat ġifri dawk li ser jħallu il-kamra u dunata li daħna ħna mux niltaqaw f'din il laqam maħan niltaqaw fil-kamra 2Q2 għal il-konferenza tal-presidenti ser jużaw din il-kamra ġifri għada fil-ħodu 2Q2 jak jġobkom. Mela, ħanif u għal-pawsa ta' 5 minuti, grazzi. Okay, so we are now... Uh... Grazie tassew. Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda li huwa l-iskembi ta' informazzjoni fuq il- l-iskambi ta' femmitu dialogu komet mal-presidenta tal-Kunsil, Vassos Xjarli, u naddu kol għal ħanimġu b'mod kif nimxu s-solta nati 10 minuti li s-surva so xjarli un-bat nati 5 minuti naddu għal eh, sessjoni ta' 5 minuti għal mistoqsijiet iġviri u t tweġibiet. Nati l-kelma l-onorevli Vasso Xjarli. Membri onorevoli tal-Parlament, sinjuri, nixi nibda billi nagħmel stqarrija lill-Unjoni Ewropea ser tibqa' l-akbar suq komuni u li l-euro ser tibqa' il-munita anke meta jkun hemm ftit tkabbiru anke fi żmien ta' kriż finanzjarja skont il-perspettivi tal-OECD ta' settembru tal-2012 u il-dbassir tal-ħarifa tal-Kummissjoni id-żona tal-euro u l-aktar tliet ekonomiji kbar fiż-żona euro Ġermanja, Franza u l-Italja edin jiċkienu ċkienu waqt it-tieni parti tas-sena u dan jimplika li jkun hemm prospetti dajfa anke meta nqisu li tkabiret jonqos u l-qatet jiżdied, speċjalment il-qat fost iż-żgħażagħ li aħna esperjenzajna għal dawn l-aħħar ftit snin. Din il-rata ta' qat għolja hija waħda mill-aktar xejriet li tħassibna fil din il-kriżi finanzjarja fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-kriżi persistenti fiż-żona euro għandha effetti fuq il-fiduċja tan-negozju fuq livell globali u din il-fiduċja din il- Diffikultà nsibuha wkoll fuq il-17 stat membru taż-żona euro għalhekk huwa essenzjali li aħna nippruvaw insibu soluzzjoni sostenibbli għall-kriżi. Għalkemm bosta stati membri tal-Unjoni Ewropea għamlu riformi strutturali F'dawn l-aħħar snin xorta waħda tagħna sfidi kbar qudiemna li rridu jiġu indirizzati aħna l-kol konxi li kisbiet minn riformi strutturali narawhom li jaslu s-soluzzjonijiet tu riżultati ta' fuq medda medja medja ta' żmien u jkollhom effetti wkoll fuq l-ekonomija Ewropea kollha kemm hi. Biex insolvu il-problema ta' żona euro, speċjalment fil-qasam tal-banek, irid ikollna suq ta' krediku li jaħdmu, konsolidazzjoni fiskali, kif ukoll politika monetarja li tkun tista' tappoġġhom u dawn huma s-soluzzjonijiet għal irkupru fl-Unjoni Ewropea. Permettuli f'dan l-istadju biex nisħaq ir-riżultati prinċipali tal-kun kunsill Ewropew tal-ġimgħa li għaddiet. Il-Kunsill Ewropew qabel fuq roadmap għal tlestija tal- l-Unjoni Ekonomika u Monetarja li jemju għabbażi ta' aktar integrazzjoni u solidarità msaħħa. U imperattiv li aħna nkissru dan iċ-ċirku vizzjuż bejn il-banek u sovrani u wara il- Is-summit tal-ġunju tal-2012 u anki l-Kunsill Ewropew u l konklużijiet li ħarġu f'Ottubru fuq il-qafas operattiv dawn għandu jkun hemm mill-aktar fis fil-bidu tal-2013 sabiex meta jkun hemm mekkaniżmu ta' supervizjoni waħdanija tiġi stabilita l-SSM wara deċiżjoni ikollu ċans iwassal l irkuplu tal-banjak fej kunem supervizjoni bankarja u din twassal l supervi ta' supervizjoni wahdanija, rizoluzzjoni tista' hija neċessarja. U għalhekk għal dan il-lan il-Kummissjoni ser tressaq fl-2013 proposta għal mekkanizmu ta' rezoluzzjoni wahdanija l istati membri li qed jipparteċipaw fil-SSM sabiex tiġi eżajmanata mill-leġislaturi bl-intenzjoni li adottawha ukoll waqt iċ-ċiklu parlamentari preżenti. Dan għandu jħares ukoll istabilità finanzjarja u tassikura wkoll qafas biex ikun hemm stabilità fil-loqsma finanzjarju anki li tħares e, u tilqa il banek mill-li għaddu minn kriżi oħra. Sabiex aħna nassikuraw li kunem tkabbir ekonomiku u anki ta' e, tnaqis tal-qat fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fiż-żon euro, kwistjoni toħra importanti ser jiġu eżaminati aktar mill-qrib mill-Kunsill Ewropew ta' Ġunju tal-2013 dawn il-kwistjonijiet għandhom xjasmu mal-koordinazzjoni ta' riformi nazzjonali, id-dimensjoni soċjali tal-IMU, il-fattibilità u l-modalitajiet ta' kontratti reċiproċi marbuta mal-kabbiru l-kompetittività kif ukoll mekkanizmi ta' solidarjetà u miżuri biex wieħed promuovi li jkun hemm aktar eh, suq waħdini u nipproteġu l-integrità tagħha. Matul dan il-proċess leġittimità demokratika u anki affidibilità ser tiġi assigurata aktar integrazzjoni ta' teħita ta' deċiżjonijiet fil-politika u kompetittività tiġi akkumpanjata minn parteċipazzjoni sħa tal-Parlament Ewropew. Dan il-proċess jista' jiġi msaħħaħ billi jkun hemm twaqqif ta' mekanizmi ġodda li ser jiżdiedu l-livell ta' kooperazzjoni bil parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew f'konformi ta' artiklu 13 ta' Trattat fuq l-istabilità u kooperazzjoni, koordinazzjoni u tmexxija governanza u l-protokoll numru 1 ta' trattati. Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali se jaħdmu fl-imkien jiddeterminaw ukoll l-organizzazzjoni l promozzjoni ta' konferenza tal-rappreżentanti biex jiddiskutu kwistjonijiet marbuta mal-EMU. l Greċja sa. Il-Eurogroup u il- kunsil reċentament qablu li modifikaw l-aġġustament fiskali biex jestendu id-data ta' skadenza sabiex jikkoreġu l-izbilanċ tal-Greċja għal sentejn oħra ġifri sal-2016 u flimkien mal-autoritajiet Griegi qablu għal dak li huma miżuri rigward stabilità finanzjarja għal 2013 u anke miżuri biex naqsu id-dejn għal livell sostenibbli sal-2020 ġifiri 124 tal-GDP. Aħna nilqaw dawn l-izviluppi reċenti kif ukoll il-riżultat id-debt buyback. Nixtieq ukoll ngħid li aħna kważi ilħaqna ftehim fuq it-tupac. Nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporters u anki tim ta' negozjaturi għall isforzi kbar tagħhom u li għamlu anki biex ilħu kompromess li jippermettilna li kważi nagħlqu dan il-fajl. il gozess fajl kważi imtem, qabilna fuq kollox. Fil-fajl ta' Sur Pereira hemm punt li għadu pendenti. Jiġifieri il klawzura ta' reviżjoni u marbuta magħha għandna wkoll id-dikjerazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni fuq ir-roadmap għal l-aktar tisħiħ tal-jamju Konna nipreferi nagħlqu l file mod komplet, pero aħna rridu narfu l-fatt ukoll li ferm diffiċli nsibu kompromess fuq kwistjonijiet marbuta mal-Eurobonds jew inkella il-European Debt Redemption Fund. Però hemm ukoll kwistjonijiet legali marbuta mal-fatt jekk hux fattibbli anke għabbażi tat-trattat u jekk dan jista' xisir tassew. Konsekwenza ta' dan, il-Kunsil tal-ġimma li għaddit ikkonkluda li aktar xogħol huwa neċessarju fuq dawn kwistjonijiet u għalhekk il-President tal-Kunsill Ewropew kooperazzjoni mill-qrib mal-President tal-Kummissjoni u anki f'konsultazzjoni mal-Istati membri ser jippreżentaw lill-Kunsill Ewropew ta' ġunju tal-2013 miżuri possibbli u anki roadmap marbuta biżmien fuq numru ta' kwistjonijiet li jinkludu wkoll mekkaniżmi ta' solidarjetà ikun għadu kmini wis li nipruvaw nikonkludu xi ħaġa fuq dawn il leġizlazzjoniet li jistgħu ibassru l-konklużjonijiet ta' dawn il-konsultazzjonijiet li għatri jisiru. Għalhekk tama li il-blueprint tal-Kummissjoni publikata f ta' Novembru flimkien mal l-impen tal-Kummissjoni biex joħorġu wkoll dikjerazzjoni ser iwasluna wkoll għal ftejn Nittama wkoll li aħna nkunu nistaw mill-ġdid nuru li l-metodu tal-komunità jista' tassew jaħdem. Issa fuq l-SSM nixtieq ngħid kelmtejn rigward il-mekkaniżmu ta' supervizjoni wahdanija u kif intom il-kol tafu il ftejim li taħħaq muqt il-Konsil tal ecofin il-ġimgħa li għaddiet ma, ma kienx fejn faċli għaliex wara 15 il-sija ta' dibattitu u id-diversità ta' eh, ta' suġġetti li kellna kienet pjuttost kwissjoni wisa ħafna. U l-ftejim ħares il-ħames prinċipi mfasla mill-Kunsell Ewropew. U dawn kienu il-separazzjoni ċara bejn il-politika monetarja tal-ECB u l-ħidmit ta' supervizjoni għal trattament ekwu ta' u rappresentazzjoni ta' kemm stati membri qegħdin fl-euro u dawk li mhux qegħdin fl-euro jieħdu sem fl-SSM. Miżuri ta' kontabilità adekwati, l-SSM ħajkun bazat fuq supervizjoni għawlja tal-banek u li sibi ser meċi il-supervizjoni tal-istituzzjoni kolla ta' kreditu mod differenzjat u anki li għame supervizjoni diretta tal-aktar banek sinifikattivi fil-stati membri partiċipatorji il-ħames prinċipju kien li ikolna soluzzjoni bilanċjata u aċċettabbli li fuq ċertu modalitajiet u deċiżjonijiet li jittieħdu fl-Awtorità Bankarja Ewropea. Għal kunsil kien kruċjali li l-integrità tas-suq waħdini tiġi rispettata bisħiħ fil-ħolqien ta' mekkanizmu ta' supervizjoni waħdanija. Kienu koll importanti li nassikuraw li l-ħolqien tal-mekkanizmu ta' supervizjoni waħdanija ma tixkilx il-bilanċ tal-kompetenzi rispettivi bejn l-autoritajiet kompetenti nazzjonali u l-IBA. Issa li mxejna wasalna sawnek, aħna issa nistaw nipruvaw nilħu il-qafas ta' supervizjoni. jina ħerqan biex ikonna daw il-konsultazzjoni li jmiss u anki konsultazzjoni li unittama li riżultati tal-SSM iwaslunna biex naqblu fuq il-supervizjoni bankarja fuq l-iktar livelli għoli fi zvilup ta', dak li sar dawn l-ħar snin aħna nħossu li ta' bilħaq dan ta' u ta' importanza li ma bħala. Issa, is RD erba. Konformità mal-konklużjoni tal-Kunsil, Aħna u kol imxejna l-qoddim biex xol fuq l-elementi tal-Single Rule Book. Dan jinkludi u koll ftejn futur fuq il-rekwiziti ta' kapital neċessarji, il-CRD4, waqt il-presidenza ċipriota fil-fatt aħna għamilna progress sinifikattiv fuq dan il-pakket leġislattiv. Negozjati futuri ser jixtu l-attenzjoni fuq numru limitat ta' kwistjonijiet dan il ftejn ta' bilħaq wasalna biex nilħuħ, pero għatfadal xogħol li jtisir. Illum, aħna mux semmu nikkommentaw bid detal fu daw il-kwistjoni għadhom pendenti, il-post adegwat li neżaminaw dawn il-punti huwa waqt il-proċess ta' trialogu. Pero, ippermettu li nisħaq mill-ġdid. U forsi hawnhekk qed inkun daqsxejn aktar albini u anki nitlob lill-kollegi tiegħi Irlandiżi għax dan tassew fajl li l-Kunsil qed jagħti ħafna importanza lih. Jiena xi fakkar li kunsil Ewropew fi 13 u 14 ta' Diċembru mill-ġdid irrepertew l-importanza ta' regoli l-ġodda għas single rule book u talbu għal adozzjoni mill-aktar fis. Rigward is-CRA stlita jina kol kontent li irnexxilna nilħu l ftejn politiku fuq il-regolament dwar l-Aġenzji ta' Kreditu. Aħna bdejna trialogi tagħna fil-bidu tal-Presidenza tagħna b'negozjati mal- negozjati ma'kom u koll u nittamaw li dan il-qafas legali iwassal biex ikollna ambjent aktar tajjeb fil-industrija finanzjarja u għalhekk nixtieq nisħaq id-dispożizzjonijiet li ftemna fuqhom li għandhom x'jaqsmu mar-ratings ta' dejn sovran wieħed li seraħ u li nkun nistgħu nserħu rasna fuq il-kredibilità ta' dawn l-aġenziji ta' kreditu Dan jista' wkoll iwassal għal aktar trasparenza fix-xogħol ta' dawn l-aġenziji ta' kreditu u anki l-mod kif joħorġu ratings tagħhom fuq is-suq. Fl-aħħar, però mhix l-inqas nilqa il-ftejm li ntlaħaq mal-Parlament Ewropew fuq il-Venture Capital Funds u il-fonds marbuta ma' Social Entrepreneurship. Issa l-FTT, membri onorevoli, Fissem il-Presidenza għattajna nishtiq nixtieq nirringrazzja lill parlament għall attenzjoni kontinwa fuq il-kwistjoni tal-FTT il-Financial Transaction Tax. Jina konxju għal dwar l-interess li ħal parlament fuq din il-kwistjoni xieq kol ngħid li il rapport tas Sinjura Podimata fuq sistema komuni għal tassazzjoni ta' transazzjoniet finanzjar li saret f'Mejju li għada u anki r-rezoluzzjoni li ħarġet u li ġiet adottata il-ġimgħa li għaddiet. F'Ġunju Lulju l-Kunsill wittatri għall-użu ta' kooperazzjoni aktar imsaħħa li tippermetti l-istati membri li wrew appoġġ sħiħ li jintroduċu taxxa ta' transazzjoni finanzjarja ikunu jistgħu ħdmu bejnietom. 11 stat membru għażlu li jissieħbu f'din il-kooperazzjoni msaħħa dan l-istadju u xaktarx li pajis ieħor qed jirrifletti li jagħmel dan ukoll jissieħeb ukoll għalhekk il-Kummissjoni resqet proposta deċiżjoni tal-Kunsill biex tawtorizza l-kooperazzjoni imsaħħa. Il-Presidenza għamlet ħafna xogħol meta eżaminat dawn il-proposti. Jiena verament grat lejn il-Parlament għaliex nindirizza dawn il kwistjoni daw it-talbiet u tal-kunsens tiegħu l-ġimgħa li għaddiet biex inkunu nistgħu nimxu l-qudiem b'kooperazzjoni msaħħa. Issa jiddependi jinsaf fidejn il-Kunsill li jieħdu passi aktar maġla fuq dawn id-diskussjonijiet u anki rigward eh, kooperazzjoni msaħħa. Nixin ningrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Thank you very much, uh, Ministru. Grazzi tassew, Ministru. Jina u koll nishtiq nirringrazzjak Hawnhekk għandi kopja fil-fatt tan-nota tal-Presidenza għandna taqsira biex ngħidu hekk. U inti nista' ngħid li inti kont l-ewwel fil konsilli x e, x'sar mill-rapport ta' Sinjura Gozis, ta' Stassur Gozis li tkellimna wkoll fuq is-semestru Ewropew tal-2012. Għalek nixtieq verament nringrazzjak tal-li inti għaraf r-ruol tal-parlament f'dan il-qassam. Issa nistaw nimxu l-qoddim naddu għal-mistoqsijiet u nati l-kelma l Jean-Paul fissem li pipi. Grazzi tassew, Signor President, Ministru. Jiena naħseb li aħna nistgħu nitkellmu b'mod dirett hawnhekk għaliex aħna qegħdin bejnietna hawnhekk. Mela, għalkemm inti m'għandekx ħafna nies preżenti hawnhekk hawn membri li ħadmu mal-presidenza preżenti. Il-presidenza ħallit l-effetti tagħha. Leonardo Domenici, ir-rapportier, kun jista' jgħidlek aktar Pero it-tielet regolament fuq il-Credit Rating Agencies kienu waħda mill kisbit taqwom. U safejna fien u kol aħna wasanna kważi biex nilħu ftejim hawnhekk. Wasanna biex nilħu r-riżultat li xtaqna. Jena jkolli ngħid li wara eh, mod diffiċli kif bdejna kien diffiċli nistgħu ngħidu. Iva, il-tajtu wkoll ma' diffikultajiet anke meta kellna eh, meta konna qegħdin f'din il-kriżi kienet kwistjoni diffiċli għalikom biex anki tiksbu maġġoranza fih dan il-Kunsill, però s issolvu din il-problema u għafastu xprunajtu fuq ċertu kwistjonijiet u anki stajna najdu li issa konkludejna fuq dawn iż-żewġ suġġetti tkellimt ukoll x'fuq xogħol li qed isir, fakkartna dwar il-Kunsill tal-Ecofen u deċiżjoni li ttieħdu, però l-mistoqsija tiegħi idin. X'inhuma il-lezzjonijiet li nistgħu naħżdu mill-Presidenza tagħkom? U kif ser tispjega lill-bqija tal-Istati membri x'inhu ma negozjati mal Parlament Ewropew. Jena naħseb li l-impiegati tagħkom. fl-axħar irrealizzaw li kodeċiżjoni miex biss dwar il-fat li noqogħdu nisimgħu ġentilment l parlament ovvjament aħna ma negozjajniex kollox linja b'linja ma innegozjajna fuq il-kwistjonijiet prinċipali, l-aktar importanti. U ma konniex daqsek diplomatiċi bli nidbismu nqodu nisimaw il-ħatti hor jitkellem, pero għana lek nixu nisimaw il-naħatakom. Jekk intom ħattu kol din l-esperienza flaqat oħra fil-konsil, ġifri li tispiegaw kif il-prezidenza taqom ħadmet biex ittep il-relazzjoni bej il-parlament u l-konsil. Xini ringrazzja lilek u l-impiegati tijak għal dak kollu li ksibna f'din il-nofsena. Grazzi daw s sċur Iva, nixtieq nwieġeb, għan nwieġeb issa. Però jkem hemm hemm mistoqsijiet oħra jiena nista' nirrispondi u niġbor il-mistoqsijiet kollha flimkien. Nħet tista' twieġeb, tgħid il-President. Grazzi tassew għal kommenti ġentili u anki l-progress li aħna għamilna u tal ifraħtilna fraħtilna fuq il-files li aħna rna xinanal u Naħseb dak li importanti hawnhekk u li ma ngħidux aħna, imma aħna l kol intom aħna li rnexxilna nagħlqu dawn is-suġġetti. U lezzjoni li rridu nitalmu u li iva aħna nistgħu nimxu b'dan il-mod, naħdmu b'dan il-mod. Dan hu l-mod Ewropew kif aħna nistgħu nimxu l qoddim billi naħdmu flimkien. U jiena nemmen li għalkemm aħna kellna bidu daqsxejn diffiċli kif inti għandek raġun. Fl-aħħar mill-aħħar fil-proċess sibna triq tagħna u rejna li permezz ta' komunikazzjoni tajba, effettiva, b'negozjati tajbin, ġifri li kulħadd jipparteċipa u li nuru li aħna rridu l-aħjar għall-Ewropa, aħna nkunu nistgħu niksbu ħafna. U il-fines li jissa għadhom pendenti u ser Eh, jiġu indirizzati mill-presidenza irlandiża, jiena nemmen li huma ser ikomplu bil-ħidma li aħna bdejna li komplejna jkollna ngħidu mill-presidenza Daniża. Iva dan u rwol tagħna aħna ġej qegħdin għalhekk. U dan kollu għall-Ewropa. Walek jiena nemmen li jekk aħna nħarsu lura naraw x'ksibna. Dak kollu li l-Unjoni Ewropea xtaqet tikseb aħna bi permezz ta' paċenzja u persistenza ksibna dak li xtaqna niksbu. Kien hemm ċertu każijiet fejn aħna forsi għaġġilna speċjalment fuq ċertu kwistjonijiet, pero dan għamilni għaliex kien neċessarju li jisirjak u jien ikolli ngħid li il-mekkanizmu ta' supervizjoni wahdanija li bażikament kienet eżerċizzju li ittieħed f'temp ta' sitt xhur Fl-ħar mill-ħar il-ħaqni għalix kienet ħaġa importanti, essenzjali għall-Europa u permezz tal-kooperazzjoni li aħna irċevejna mill-istati membri, aħna kellna dawn, ksibna dan ir-riżultat tant tajjeb u kulħadd faħru dan ir-riżultat il-ġimma li għaddit wara maratona ta' diskussjonijiet u nittamaw li l-pass li jmiss issa ser ikun bl-istess mod ta' suċċess fi diskussjoni tagħna mal-Parlament Ewropew, ġifieri il-lezzjoni li aħna limna u li aħna l-kol negozja u nitkellmu ma' xulxin. U it-trattat tal-Lisbona u il-kodeċizjoni ma kienx hemm għal xejn, naħseb aħna minn ħafna progress dan il-qasam u għalhekk għandna dan ir-rwol imsaħħaħ tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Thank you very much. Uh, now for the S&D, Elisa Ferreira. Grazie, Elisa Ferreira. Hi, it's Kevin ingriz Nixin ingrezza kaxxa kollu li inti għamilt jiena kont uh, voluta fi Tupac ukoll kif inti taf. Nina qasma s-sur Nirringrazzjak ta' xolok, ta' sabar tijek, ta' impiegati tijek, għalix eh, ta' sew mxejna l-qoddim. Naħseb li inti konta t-tittama li nalqu dan il-fajl taħt il-presidenza ta'kom iżda jekk dan ma jseħx. Għalmenu nista' ngħidu li għal ftit ma marna xinniex. aħna nixtiequ li naraw pripremessi xi klawżola ta' reviżjoni flimkien ma' stqarrija ċara minnħa tal-Kummissjoni biex ma nagħmlux affarijiet mingħajr ma naħsbuhom iżda biex nkonna ċertu garanziji dwar kif nistaw inġestu il il eh, ta' ta' ta' ta' dejn illi għanna u li aħna rridu nqisu li ċertu mekkanizmi jistaw jgħinu biex jagħmlu tajjeb għal nuqqas e, u l-pass kajman wis li huwa għaddej f'dak li huwa tkabbi f'pajjiżi membri. Jina però nixtieq darba oħra e, nirringrazzjak, għandna għamilna għamilna ta' dan il-xogħol li għamilna, il-progress li għamilna. Issa la wasanna għall-aħħar fażi tal-presidenza li wissa forsi intom ktar għandkom il-libertà li tablu ċertu affarijiet. Nixtieq insemmi xi ħaġa li inti semmejt fis prezentazzjoni issa tiegħek li hija mistaqsija bażika. Inti frekofin. Kif ser tindirizza mhux il ħtijġa għal riformi strutturali imma ħaġa sempliċi ferm Meta inti qed tirrekomanda fih dan is-semestru, ġifieri proċedura ġdida fejn inti tagħmel rekomandazzjoni lil pajjiżi. Ġifieri ir-rekomandazzjonijiet, meta tagħmel rekomandazzjoni, jekk dan ma jsegwuhx ser ikun hemm ukoll reġim ta' kastig, ta' kastigar għal dawn il-pajjiżi. X'se tkun ir-reazzjoni interna tal-ekofin meta inti tara li id-bassir kollu illi intom edin tamlu brabta ma' rekomandazzjonijiet jinqerdu kompletament meta tara l-fatti. Ħan qablu ċifri, mux idea, ċifri, per eżempju, għal-Greċja. Sena qabel, 2011, istima kienet ta' 0.7. L-istess sena spiċajna bin minus 6.9. Fl-2012 id-bassir kien għal 1.1. Issa spiċċajna, jew nispiċċaw b'xi minus 6. Fil-kas tal-Portugal, illi segwew dan ir-riċetta li suppost kienet rakkomandata, istima kienet għal 2011 kienet eh, tkabita 0.7. Ir-riżultat aħħari kien minus 1.7 għal 2012 ta' din is-sena istima kienet ta' eh, 0.8 il-rizultat aħħari probabbilment se probabbilment ikun minus 0 eh, eh, minus 3.3. Aħna żona euro ġifir għandna eh, stima din is-sena ta' 0.5. Issa nispiċċaw bil-minus 0.4. Ġifieri meta inti qed ħabat fuq dawn il-pajjiżi li segwew il-riċetta il-dwar tar-rakkomandazzjoniet li għamlu lilhom qed nitkellmu hawnhekk semmejt xi pajjiżi speċifiċi ma dejjem tal-kulħadd. Ifisser li inti tissegwu din ir-riċetta għax ħadd tiġi kastigat jekk le. Imma mbagħad jekk inti tħares in il-kwalità ta' rekomandazzjonijiet li għamiltu fil kunsil mhux qed ngħid nwaħħal fik personalment, tista', mill-esperjenza tiegħek fl-ekofin. Intom, intom, intom, isu għadi l-ħaġa, intindunaw biha, tiddiskutuha bejnietkom jew tagħmlu sabirkom li ħadmet il-biċċa. Jekk qed tagħmlu xi ħaġa tistennew ċertu riżultat meta r-riżultat fl l aħħar huwa xi tliet erba' darbit qar milli dak li ġie mbaħsar oriġinarjament. Iġifieri hekk kwistjoni ġifieri ma tistax titlob iċ-ċittadini illi jagħmlu dawn is-sagrifiċċji kollha, sagrifiċċji kbar meta inti suppost inti ħadd tikseb ċertu riżultat imma bad dan ma jkunx il-każ. Inspirita għawnek, dina għawnek fostna, nishti għawnek nifim għadi, nifim kif fin jifmu rizultat, xinu raġunament wara ekofin għawnek, wara dawk li jkunu f'ekofin għawnek. Kristen mistoqsija tijak, mistoqsija ċara, minajr ma minajr ma għat mal-lewza. integraġu, raġun, huwa minnu kważi imbarazzanti illi nagħmlu dbassir ta' dan it-tip. Imbagħad nispiċċaw b'riżultati li tant huma l-bot minn dak li aħna mbassarna ġejjament. Iżda minn aħna oħra inti tħares leha. Hija riflessjoni tal-qada instabbli fermi li aħna bħalissa qegħdin fiha. U dan jekk xej jisaxħaħ il-wol li aħna l-Parlament, il-Kummissjoni għanna meta nindirizzaw din il-kustjoni u li għanna nindirizzaw mill-aktar fis. Bisterja ta' kolla li tisħoq illa biex ikun nistaw maġibu għal kulħadd. Ija, fil-fat, tal mistħija illi ikonna dawn id-devjazzjonijiet minn dawn il-ċifri kosi pozittivi li aħna kon qegħdin nistennew. U man flok nispiċċaw b'dan riżultati negattivi. iftit esperjenza li għandi f'Kostu tal-Kofin għal-mitni ħaġa. Illi jekk għandek 27 ministru ta' finanzi illi jistgħu jpoġġu bil-qeda flimkien madwar mejda biex u jitħattu dwar dawn id-diskors dawn il kustjonijiet jina għandi kull fiduċa illi fl-aħħar mill ħaj ħajroġu bil-tweġibiet kien isaru zbali u jekk saru zbali u jista' jkun il-każ li saru zbali fil-proċess mela dawn iż-żbali illi jistgħu jitranġaw għadġit ta' ċittadini seħ. Jek li nammettu li xsar zbal, per eżempju, illi kien hemm ċertu tbassir, illi eh, kienu sistennew eh, zida ta' 0.5% fit kabbir iżda spiċċat miflok deficit ta' 1 jew 2 fil-mija. Hija xi ħaġa ħażina ħafna. Iżda nistgħu nitalmu mill eh, minn dan. Iżda l-Ewropa mitna illi aħna nistgħu nitalmu mill esperienzi li ġarrabna u Flekko, fin namlu dan. Grazzi. Grazzi, nsejt lek il-millit u s-sena t-tajba, meta tajbu sena t-tajba. Dan it tib ta' raġunament li inti semmejt, inti għandek kif urejtna, hija nittaba li tkun xi ħaġa li ħadnu lek fin anki fis-sena li ġejja għaliex l-Ewropa taħsew teħtieġa eh, burġenza kbira. Illum għada għax inkella il-korsa jispiċċa jkun ideologiku u mhux loġiku u jiena sorta nemmen illi aħna rridu nifukaw fuq il-ċifri oġġettivi bħala ekonomista jiena nħobb norbot fuq il-modelli u jekk dawn ma jaħdmux mela li nikkalibrawa mill ġita li dawn jekk ma jaħdmux jekk inti ma tagħmel xej dwarha ma se tirranġa xej u sewwi xej mela wieħed ma jistax ikompli e, iserraħ fuq ir-riċetta. Ixin ringrazzjak e, jgħid il-Ministru tal-Affarijiet tal-finanzi eh, ta' ċipru, ix ringjazzak eh, ukoll tal-xewqa żbieħ tiegħi id-dispeċili jidna mixtaqt eh, nixtieq nirringrazzjak mod speċjali dwar il-kummenti ġentili li għamilt għamilt mod partikolari għal progress tal-presidenza ta' kom din xi ħaġa napprezzaw ferm. Thank you, Minister, and I'd like to thank you. Grazie, Ministri, grazie tas-Ministru, grazie tas-sew tal- tweġibba tiegħek għal din il-mistoqsija għax inti kont onest u sinċir u qed l-affarijiet kif inhuwa. Għan palissa għan għandejjien zona li aħna mexjin fitri triq li aħna mbatanx nafuha iżda jaddi tip ta' onesta u sinċerità li aħna neħtiġu dan żminijiet bħal dawn. Eh, Isu Schmidt, Grazzi, jissa, fissem il-liberali u demokratiċi għahni u kol nirgħasaw uh, nirgassawkom ta' din l-ambizjuza, eh, din presidenza ambizjuza li jintom kelkom dawn l-ħar xur, jina naħseb illi kullħat um, ke beda naqra eh, intoppi, iżda naħseb illi fraħmi ħassu tajdu li għamiltu meċċi xol tajba. nixtieq nitkellem Fajt li ma sarux, mux biex li sar. <laughs> Dak li huma skebi ta' kopez, xej ma seħ, xej, mux fċortijek, imma xej ma seħ, minn ta' votajna dwar sena l-ohra. Emmin jista' jgħid li ħaġa zejra. Iżda jiena banqabilx. Għaliex jiena naħseb illi għandna bżon iktar investiment fl-Ewropa u aħna neħtieġ su sistemi illi fil-verità ser jsaħħu l-investimenti privati. U t-tini ħagġa hija li aħna nħossu intom ma kellkomx raġun fuq dil kwistjoni tal-bilanċ tal-persuni ta' żewġ sessi fl Ma tantx nixtieq ngħid li din ħad ħajkompli Eh, ħat kompli toħlom fuqa, iżda li si zun ħaj kompli joħolmu fuqa. Għandi tlet mistoqsijiet. Is-sur Klaus Regling qed jgħid jew qal il-bieraħ f'intervista f'Gazzetta Ġermaniża li l-kriżi sentej tliet sena oħra ser tkun għaddiet minn fuqna u l-ekonomija ser terġa' sib triq tajba subin bej senter li toħra. Naħseb li tkun ottimist. Issa qed nisimgħa lilek ma tantx inti daqshekk ottimist. Għaliex tħoss li Klaus Legnu huwa daqshekk ottimist? Issa rigort l-SSM. Għanna pajizi li għedin nofsob ġewwa, tiq waħda ġewwa, tiq waħda barra, pajizi barra, aħna nixtiequ naraw għadi bħala ġra pożittiva kieku iżda tista' tkun ukoll bidu, se jkun ukoll bidu ħażin. Jista' jkun illi dan ifisser illi eh, hija hekk ħajkun aktar firda fl-Ewropa. Forsi tista' tikkommenta fuq id-diskussjoni li hija l-qofol ta' kollox fil-ekofin. il-diskussjoni li tot. Għalix, kiewix kwestjoni għal Europa Unjoni Bankarja, kwestjoni tal-passi li għandhom jittieħdu biex naslu sem. Issa, il-Latvja, per eżempju, għandi Fahar. Kontu għatin diskutu il-possibilitajiet li l ladvja jnaqdu ma' zona euro mis-sena d-dihla jew bl-2014, grazzi. Sorry, I'm just clarifying for the Minister that you're the rapporteur. jatni nitċara l-Ministru li inti il-rapporter ta' għal-kumpens għal-investaturi. Aħna votajna fuq l-ewwel fuq il-pożizzjoni tagħna dwar l-ewwel qari. Ma fil-Kunsill ma ma mexam kien. Ja, ministru mela, ser nibda bil-kontra għal mistoqsijiet tiegħek. Nibdew bil ladvja Sa fejna fien? Fuq livell ta' ekkaw fin daġa ma ġiex diskuss. Ġifieri jekk dawn ser jenaqdu ma' l-zona euro. Di mhix ħaġa li diskutejnija. Almenu tul il-Presidenza tagħna. Ġifiri dik faċli. dwar il-qada tal-SSM. U minn qiegħed eh, barra u qiegħed ġewwa. Ija, huwa suġġett illi jeħtieġ ħafna bilanċ. L-SSM mhijiex magħmula għal naħa u jew naħa l-oħra, mhux qiegħed minnu ġewwa minn qiegħed barra, qiegħed kulħadd aħna s-sibriċina b'mos wisa illi mekanizmu wahdini ta' supervizjoni irrit jotta kulħadd. Kemm għal dawk il fi zona euro u dawk li qegħdin il-barra mi żona euro. Sissa nħoss illi il-bilanċ li konna qegħdin nitkellmu dwaru jistaw jissodisfaw fuq livell wiesa. Għalhekk wara maratorna ta' taħdidiet aħna stabilixxejna illi dan jista' jseħħ. Iżda tfadlilna x'naqtfu. Ir-rapport tal-Kummissjoni kopra ħafna mill loqsma u mill-salvagwardi li huma meħtieġa sabiex kulħadd ikkun inkluż. Iżda tfadda l-inna x'naqtfu sabiex naraw illi id dettal huwa inkluż u fl-qar mill-aħħar huma l-irqaqat illi jħorlu jew jolbtu. Aħna kien aħna diskussjonijiet u rida tajba fil-diskussjoni ta' fil-Konsil tal-Ekofin u jina sepp ikoplu għaddejjenek ħadd ma ħajtħalla barra. U ser insibu soluzzjoni li totta kulħadd. Issa, uh, dwar il-kumenti ta' Klaus Reckling. Klaus Reckling kif il-kol nafu u bnidem serju tal-affari tijaw, bħet li huwa rispettat, li huwa kapaċi ħafna f'xogħlu, u jiena nirrispetta ferm l-ottimizmu tiegħek u jiena nixtieq nemmen tijaw u jiena nixtieq nemmen il liva U jaf ħaġa li eh, biċċa kbira minna ma nafux u nixtieq naqsam l-ottimizmu tijaw biex ngħid li li sentejt li toħra jkunu meħtieġ sabiex nkunu qbadna triq għal irkupru. Ovvjament, dak li għaddejna minnu dawn l-aħħar sentejn tlieta fuq il-vel internazzjonali. Probabilment se titniżel fl-istorja bħala wieħed mill-iktar periodi ta' taqlib fil- eh, fl-aspett finanzjarju l-Ewropa u dan wassal minna ħatijaw għal sorsament ta' bilanċi soċjali. Eh, aħna irridu naqbdu din it-triq illi kien qed jirreferi għaliha Klaus Reckling. Iżda fl-aħħar l aħħar jiena naħseb illi hemm tama l-Ewropa kienet qed taħdem bil-mod il-mod imma mod sfiq biex tipprova tellep biex xkil kollu li għandha qudiem wiċċa. Jekk forsi xi darba kontinenti oħrajn fid-din ħajkunu qegħdin jħarsu lejn dik li għamlet l-Ewropa biex teleb dawn il-problemi, dawn in-nuqqasijiet fis-sistema. U dawn forsi jkunu qegħdin jagħmlu bħalna. L-Ewropa f'dan ir-rigward hija pjonira u forsi Klaus Reckling jiġi imsemmi bħala l-persuna illi mexxa kien pionier ta' dan is soluzzjonijiet u li bassar it-tmim ta' dan il-perjodu ta' taqlib ukoll. Dwar il-pull l-ewwel punt li għamiltid fuq l-investitur u l-ħarsin tal-investitur. il Skema ta' kompensa l-investitur u marbut minn qrib ma' skema ta' depozitu, ta' garanzija ta' depoziti. Li huwa marbut mal-fajl ta' ġestjoni tal-kriżi li palissa qegħdin niflu. L-ewwel irridu immexxu l-qudiem fuq il-ġestjoni tal-kriżi qabel ma naraw żviluppi dak li huwa l-skema ta' kumpens. Grazzi, Rodi Kratze, kjerġbok. Grazie tassew. Ministru, tibdaw ta' dak li għandek kif qed u wara l kommenti li għamlu il-kollegi tiegħi. Għandi xi kummenti wkoll minn ħadd Dan huwa marbut mal linja ta' politika ta' aġġustament budġetarju. Inti għed li aħna qegħdin nistennew biex naraw twetti li jirnexxi ta' dawn il-programm. Iżda dawn id-diskussjonijiet qed isiru fejn dwar ir-riżultati Riżultati għal xi pajjiżi bħal huma Ċipru. Illi huwa involut bisħif dan il-proċess. Imbagħad dwar it-taxxi il president għandha xi tgħidilna dwar dan. Rajtu on il-qasam. Minna ħana bżon ċertu ammont armonizzazzjoni fil-politika fiskali. Nafu però li dan huwa xpruna tkabbir. Iġifiri, jekk qed nataw qed jingħataw il-kumpani 10% eh, għall-għajnuna tal-irkupru, x'istgħu ngħidu dwar dan? Fuq livell ta' ekofin aħna ma niddiskutux dan it-laqaqat. Speċjalment meta niġu għal tassi u brabta ma', ma pajjiżi speċifiċi, il-kustjonijiet fundamentali li qed jiġu diskussi fuq livell ta' ekofin kif int tista' tifhem tajjeb u għalli kif nistgħu ngħinu dawn il pajjiżi li għandhom implementaw il-programm. U fi kastal tal-Portugal eh, tresaq programm eh, xi żmien ilu kien hemm reviżjonijiet u analiżi li huma dejjin kull tliet il fejn eh, kejlu l-progress, kien hemm aġġustamenti li saru, kien hemm ċertu ċertu prorogi li nataw iżda dawn huma jiġu trattati mod primarju eh, fitrojka u dawn bat jitrezqu u dimek fin għall-approvazzjoni. l fin mhuwiex sejniet min jeddu diskussjonijiet u diskussjonijiet eh, fuq kwistjonijiet ta' taxxa bħal per semmejt u fuq kasta ċipru li kienatu fil-proċess ta' tħejjija u li jiftijem fuq l emmoju li um, binna dwaru fil-fat kull mem element wieħed li jiġi eh, diskuss u stabilit dak il-programm li x'adna qegħdin nistennew rapport eh, li jmiss biex ikunu nistgħu nagħlquh. Eh, ah, ebda kwistjoni minn dan ta' dan it-tip tqajmet fekofin. Grazzi, Leonardo Dominici. Grazzi. Kina bħalek, naħseb, sur ministru li l-esperienza li ġarabda mill-rating agencies, kif għal ukoll kollega Gozes, kien Kienet esperjenza importanti f'dik li kienet dak li kien ix-xogħol tal-Presidenza ta' Ċipru. Kien hemm momenti diffiċli illi minnaħa elibnihom. Iżda ma nix nitkellem dwar dan u laqas ma nitkellem dwar il-kontenut tal-ftejjim li ġi stabilit fit-tmim negozjar twil u ibes. Jiena fil-qosor xtaqt nirrifletti fuq il-mod kif il-Kunsill kien qed jaħdem fuq il-wol tiegħu. U nagħmellek mistoqsija. U forsi nista' ukoll proposta. Ħa nagħmellek il-proposta s-sara. Mill-esperjenza li kena fuq in-negozjar tar-rating agencies, il-Presidenza ta' Ċipru tista' tħalli fidejn dak li ħejġu waraja u l-Kunsil mod partikolari riflessjoni fuq kif din l-esperjenza zvolġiet nitnejt l-ewwel net fuq dak li kont qed nirreferi għalih bħala il-mod kif jaħdem il-Kunsil. Noqqas ta' trasparenza, per eżempju, hemm ċertu ċpar f'dak li qegħdin jagħmlu. U mistoqsija fuq it-trasferiment tal-rieda politika fejn il-Kunsill, ġifieri min jiddeċidi, il-pożizzjonijiet li għandhom jittieħdu u li għandhom jittieħdu vis istituzzjonijiet oħrajn, inkluż u fostom il-Parlament Ewropew, inkluż pereżempju ir rappreżentanti tal-gvernijiet Mbagħad il-komunikazzjonijiet esterni dwar kif il-Kunsill hemm problema ta' traduzzjoni? Jiet jitkellem? Le? Umbat, problema li għandha x'taqsab mod ġenerali mal possibilta illi ix-xogħol tal-Kunsill jitħabda aħjar, jisir mod iktar trasparenti. Speċjalment, per esempio, nitkellmu dwar dawn, eh, fid-daw ta' dak li ħantalimna mill-negozjar li sar dwar il-rating agencies. Jiena naħoss illi il-Kunsill huwa il-xkil ewlini biex aħna naslu għall-integrazzjoni Ewropea, jena mhux fuq dan irid nitkellem, jiena nixtieq. Inressa din il-kwistjoni ta' problema ta' kif jaħdem il-Konsil, għabbażi ta' esperjenzi li ġarrabna. Issa, rigward ukoll il-mertu tal-kontenut tal- dak li ħareġ mid diskussjonijiet tal dwar l-aġenziji tal-rating eh, agencies. Meta jiena iltqajt mal l-ambasċatur Cornelio, rappresentant ta' Ċipru, hija eh, minna l-istess mistoqsija jiena u. Għaliex fuq il kustjoni partikolari tal-rating agencies, kien tant diffiċli taħdem mal gvernijiet meta inti tqis li dawk il-gvernijiet f'ċertu momenti wrew ruħhom kritiċi ħafna lejn rating agencies imma mbagħad meta kellhom bżonn jieħdu deċiżjonijiet importanti dawn il-gvernijiet abdu u ollew il-handbrake aħna kellna problemi kbar biex jimmexxu l-qudiem dawn in-negozjati meta naraw din l-esperjenza, meta nqisu din l-esperjenza, jiena nistaqsi. Il-Presidenza ta' Ċipru tista' tħalli xi tip ta' wirt ħa għal dawk illi ħajġu warajhom biex kun tista' biddel ftit il-mod kif jaħdem il-Kunsill fuq il-problema il, speċifika tal-rating agencies. Grazzi. Um, <coughs> I know the... Um... Naf il-punt di vista li semmejt u anki l-opinjoni personali tijak dwar ir wol tal-Kunsill. Madana kollu tista' tapprezza il-fatt li l-Presidenza tikseb il-mandat tagħha mill-Istati Membri Mara kollox li il-diplomatiċi kollom l-istruzzjonijiet tagħhom mill-gvernijiet differenti u għalhekk il-Presidenza kull mi hija isa koordinatur tal-Istati membri. Fuq il-mistoqsija li ressaqtli. jek fimtek sow jekk kienet fuq il-leġittimità demokratika fil-teħid ta' deċiżjonijiet, allura tweġiba tkun din. Aħna minnaħatana konvinti li il mekanizmi b'saħħithom ta' leġittimità demokratika huma xi ħaġa verament meħtieġa. Fil-Kunsill Ewropew ta' Deċembru binna li l-istati membri ser ikunu involuti u ser jinvolvu wkoll l-Parlamenti Nazzjonali rispettivi speċjalment fit tfassil tal-proporzjon tal-politiki fiskali u ekonomiċi. Dejjem konformità mal-artiklu 13 tat-trattat. Trattat fuq l-istabilità, l-koordinazzjoni u l-governanza u mbagħad nfakkar ukoll il-protokoll numru wieħed għat-trattati li hija l-kooperazzjoni bejn il parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew li dawn ser ikunu msaħħa. U għalhekk fidejn il-Parlament Ewropew u l parlament Nazzjonali li jiddeterminaw imbagħad kif se jorganizzaw ruhom u kif se jorganizzaw il-komunikazzjoni bejnietom. dajem u koll norbot ma' kustjonijiet varji bħal per eżempju l-Unjoni Monetarja u Ekonomika. Nafu li hemm ħafna xogħol xisir bejn iż-żewġ naħat fuq l-aspett ta' komunikazzjoni biex bekk niksbu xi ħaġa vitali, xi ħaġa leġittima demokratikament bħala approċċ. Jiena nirrispetta l-punt di vista tiegħek personali fuq il-Kunsill. Grazzi. Thank you. Um... Il-President, grazzi. Jider li mawx kellim ieħor fisem il-PPE għalissa? Le, mela naddu issa l-SND għanni podimata. Grazzi Sherin, Ministru, tista' tweġibni bl-Ingliż, imma peress li rari ikonna presidenza li titkellem bil-Grek, għan nitkellem bil-Grek. Unuża l-interpretazzjoni. Ministru, Jiena nixtieq nirringrazzjak verament minn qalbi u nifraħlek lilek u l-presidenza għal sitt tal-mandat tagħkom. Infakarkom, u ukoll għall-attitudni li kelkom viżavi il-Parlament Ewropew. Għalina fil-Kumitat Monetarju Ekonomiku kenna fidejna ħafna dokumenti diffiċli x'nindirizzaw. Jiena rapporter fuq l-FTT, taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji u minkejja il-ftehim li aħna l-ħakna fuq eh, sustanza hawnhekk xorta waħda rajna li il-presidenza kella rwol importanti xtaqdi bħala eh, intermedjarju biex jiffaċilita ta' xogħol Fuq il-kwistjoni tat-taxxa, Rodi Krazza għandha raġun. Hija qalet li t tassazzjoni kienet strument wieħed li jista jaġixxi u seta jaġixxi bħala katalista biex kollu effett fuq u jwassal il-bidla soċjali b'aktar ġustizzja. Iżda ikun tajjeb ukoll għall-ekonomija. Inti taqbel ma' din l-opinjoni? Jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi li għanna bżonn unjoni fiskali u dan jimxi id fit ma l-armonizzazzjoni fiskali. Ministru, inti taqbel ma dan u taħseb li rrid isir aktar f'dan ir-rigward biex nividaw l-evażjoni tat-taxxa xi tajt dwar il-bażi ta' taxxa konsolidata. Grazzi. Grazzi, l-ewwel Grazzi għal kummenti ġentili dwar il-presidenza u għax-xogħol li għamilna jiena nixtieq ngħid li iva bħala pajjiż żgħir Ċipru ħa dan ix-xogħol fuq spallejh ħadu tip ta' riservi u staqsejna kapaċi namluħ, ħankunu nistaw namluħ dan ix-xogħol iżda matul il-mandat dak li tallimna huwa li jekk tikkonċentra fuq ix-xogħol jekk temmen fil-Kunsill Ewropew u jekk ikollok assistenza bejn l-istati membri u viva kenna assistenza bejn l-istati membri nistaw niksbu pal daqs kwalinkwa pajis ieħor u nasab matul dawn is-sitt xhur tallimna propju dan. Grazzi għal messaġġ ġentili tiegħek fuq dan il-punt. Ipermetti li ngħid kentejn oħra xi ħaġa li ġitni f'moħħi minn dak li qal is-sur Gozes fil-mistoqsija tiegħu. Xi ħaġa li aħna tallimna matul dawn is-sitt huwa li arbet ċittadini lejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Kwistjoni fondamentali din. Jekk aħna ħankunu Ewropej, irridu konna bażi komuni, irridu nemnu valuri komuni Ewropej u naħseb din l-opportunità ta' sitxur presidenza kienet propju xida ta' dan, valuri komuni importanti għal kulħadd li jifem, x'inija l-Unjoni Ewropea. L-involviment li kellna dawn is-sitt xhur kienet biżejjed biex aħna nemnu imma wkoll nifmu u nħadnu dawn il-valuri iktar minn li stajna nagħmlu qabel. U dan wassanni għal valuri komuni, approċċi komuni. Approċċ komuni għat tassazzjoni, per eżempju, huwa aspett wieħed, ma tistax tagħmlu iżolat imma permezz ta' rata komuni, per eżempju. Tassazzjoni indiretta diġà hija armanizzata. L-unanimità bħalma tafu hija xi ħaġa meħtieġa l-kwistjonijiet tat-taxxa jekk irridu nagħmlu xi bidliet. Iżda bażi komuni iva importanti ma rridu ħarsa lejn il-kuntest tal-pajjiżi, tal-ekonomija, għaliex mhux l-unika fattur li jiddetermina l-iżvilupp ekonomiku tkabbir ekonomiku għal pajjiż. It-tassazzjoni mhux l-unika fattur, imma taħsow neħtieġu narmamlu organizzazzjoni kemm jista' jkun possibbli u dan huwa l-proċess li aħna segwejna matul is-snin. Sar ħafna aktar xogħol u ħajsir aktar xogħol, iżda dejjem irridu nżommu f'moħħna il-sensittivitajiet ta' kull pajjiż. Dana minniħu ukoll fil-kwistjonijiet l-oħra kollha. Approċċ komuni ġie adottat u anke jekk nagħtu per pereżempju lejn l-SSM, il-mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni tal-ġimgħa diħla, dana minniħ imma dejjem ħarisna l-interess ta' kulħadd kemm jekk huma parti minn euro, kif ukoll barra minn euro. Iva naqbel miegħek irid ikun hemm aktar xogħol x'namlu iżda l-prinċipji komuni ħanżommu magħhom anke fil-qasam tat-tassazzjoni. Thank you. Uh, now... Grazzi. l għandar boħra. Antolin. Grazzi ħafna, President. Ma stajx nisma dak li għad, minħabba li kont fil-komitat tas-sajt Jiena rapporter hemmhekk. Iżda nixtieq nirringrazzjak, Ministru, għal kooperazzjoni li inti urrejt speċjalment fir-rigward l-ipotekar. Kwistjoni li għadha pendenti u nittama li l-Presidenza Irlandiża se tkompli taħdem fuq dan u talaq dan punt. Nixtieq nistaqsik tgħaddi il-messaġġ li bżonn li nixbu progress f'dan il-qasam għaliex importanti għal kulħadd. Hemm bżonn li niżguraw li l-ebda stat membru ma jirrepeti l-imġiba li rajna f'dawn l-aħħar snin f'dan il-qasam. Grazzi. Il-Ministru, grazzi tal-komment. Iva, nimpenja ruħi biex naddi il-messagġ tijak fuq il-riforma tal-ipoteki għal presidenza l-ġdida, l-presidenza irlandiza. Ek se nagħmel. Naf l-importanza li inti għamist ma' dan il-dokument u ngħaddi dan il-messaġġ lill-presidenza li jmiss. Dan iwassalna mim tal-kellima fuq l istati għaj, jekk hawn xi ħadd li jixtieq jiġbidli l-attenzjoni biex jitkellem. Elisa, tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Given that the opportunity is there, peress li għanna din l-opportunità iva naħtafa għandi xi mistoqsijiet dettaljati fuq l-SSM, il-mekkanizmu waħdini ta' supervizjoni. Ma nafx jekk tistax tindirizzhom, iżda inna nippruvaw nifmu eżattament kif jaħdem dan il-mekkanizmu. Mela, għandna aċċess għall-ISM, il-mekkanizmu ta' stabilta' Ewropea, marbuta mal-finanzjament minn ġdid ta' kapitalizzazzjoni minn ġdid tal-banek, dan ser ikun miftuħ wara li kollok il-banek li jkollhom supervizjoni u jkollok is-supervizjoni tal-SSM. Iżda issa ser jiġri għandek banek li huma direttament taħt il-kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew u banek oħra li jisfaw taħt il-kontroll tal-awtoritajiet nazzjonali. Supervizjoni diretta tal-Supervizuri Nazzjonali nistaqsi jistaw jilħqu jew imorru lilin mill-limitu eh, li sar fil-livell finanzjarju dak li ġistabilit mill-Bank Ċentrali Ewropew jew hemm diskrepanza bejn dak li ġi stipulat fuq il-livell finanzjarju għal tipi differenti ta' banek li hemm inklużi f'dan l-SSM. Fimtan mistoqsija tiegħi kellek interpretazzjoni għad-domanda kollha? Jew le? Fuq il-backstop, dan tifsira tiegħek ja fuq ċertu livelli u le, tkompli Sinjura Lisa. Bħalissa għandek il-banek li għandhom il-kontroll dirett, hemm supervizjoni diretta mill-Bank Ċentrali Ewropew, u mbagħad hemm banek oħrajn. Għandek il-banek sistemiċi, rilevanti, li qegħdin taħt il-kriterji stabiliti, minn banek oħrajn li huma taħt is-supervizjoni diretta tal-Bank Ċentrali Ewropew. Madwar 130. Il-Ministru, nixtieq niċċara li l-Bank Ċentrali Ewropew bħalissa mandu l-ebda supervizjoni diretta fuq l-ebda bank ta' kwalinkwa tip. Aħna qed nitkellmu dwar x'inhuwa propost li jsir fix-xhur li ġejjin. Għalhekk dak li qegħdin nitkellmu dwaru huwa sistema li tista' tkun fis-seħħ l-2014. Mhux issa. Tkomplu Sinjura Lisa Ferrera. Naf, imma l-kwistjoni mhix din huwa imbassar li dawn il-banek ikunu xikunu taħt supervizjoni diretta jew supervizjoni nazzjonali ikunu f'livell indaqs biex bekk ikollhom aċċess għal rikapitalizzazzjoni diretta jew aċċess diretta għal fondi mill-ISM jew ikollhom ejjun differenti ta' rikapitalizzazzjoni il-Ministru. Iva, nemmen li naħseb li ġrejt wis morna pass, mort passi u tnejn il-qoddim minn dak li diġaġi diskuss u nixtieq nispjega dan li ġej. Il-Bank Ċentrali Ewropew ser ikollu dritt li jagħmel supervizjoni ta' kwalinkwa bank li jrid. Hemm kriteri li kollhom li waslu supervizjoni tal-banek u dawn il-banek ikunu l-aktar il-banek il-kbar Il-kriterji ġew stipulati kif tafu biex bekk il-Bank Ċentrali Ewropew ikun jista' ikollu supervizjoni ta' tant u tant banek u l-iktar numru raġonevoli li jista' jiflaħ għalih. Biċċa xogħol diffiċli ħafna, ma jistax jaqbad jgħid supervizjoni ta' 6000 bank f'daqqa. Per eżempju, bħalissa l limitazzjoni ta' numru ta' banek li ħajkollu supervizjoni fuqhom il-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda mbagħad fuq il-mistoqsija tiegħek fuq ir-rikapitalizzazzjoni diretta, din hija kwistjoni li ser kollha tiġi diskussa dejjem skont iċ-ċirkostanzi ta' żmien u skont il-każijiet speċifiċi li jistgħu jitresqu u li jkunu nkunu qbilna fuqhom dak iż-żmien. Hemm l-ebda pen ta' kwalinkwa tip għalhekk id-deċiżjoni tibqa' kif inhi bħalissa u mhux ser nħallu Eh, bibin maluqa, manzi ħajkun hemm każijiet speċifiċi, hemm bib maftuħa apposta għal dan ir-rigward biex bekk ikun hemm lokalihom taħt l-SSM il-ġdid. Irid ikun hemm każijiet speċifiċi intenni iżda irrid ikun hemm il biex ikun hemm approvazzjoni għalihom. Il-President. Tajjeb, naħseb Rwol tagħna nippruvaw niċċaraw dan l-affarijiet fi trialogi, dan laqat jibdew għada wkoll, iżda kollox qiegħed fih dan l-SSM, il-mekkanizmu għahdini ta' supervizjoni u hemm id-dritt tal-Bank Ċentrali Ewropew li intervjeni. Imma mbagħad jekk ikun hemm diffikultajiet, hemm regoli speċifiċi kif wieħed iġest il-bank. Imma dawn kwistjonijiet li nidħlu fihom iktar il qoddim Ministru, naħseb li mxejtu ġmilkom il-qoddim eh, fil-presidenza ta'kom l darba li zortkom f'ċipru għacċettejtu li tiħdu dar-rwol minħabba li għandkom sfond tekniku peress li ma kienx kontu wisq tal-politika, iżda mbagħad iva biex minħabba raġunijiet domestiċi tistgħu tgħinu u kontu, ma kontux tafu kemm ħaj fisser xogħol il-presidenza, ma naħseb li kelkom pis addizzjonali kbir iktar minn dak li kontu qed taħsbu li ħatiflu għalih fil net, fil-bidu tal-presidenza, mortu tajjeb, nirringrazzjakom, grazzi ta' sinċerità ta'kom meta wieġibtu dawn il-mistoqsijiet u dan juri li xi kultant jekk timxi lejn esperjenza teknika tkun qed timxi fit-triq tajba. Nħallilek naqra serħan issa jiem ta' serħan naħseb li x-xogħol kważi konkluż u anke nħallu fidejn il-maratona tal-SSM naħseb li mortu tajjeb nieqfu hawn nixtieqlek il-miliet it tajjeb u sena ġdida tajba u nfakkar li l-laqa għada tkun fis-sala 2 2 e mhux hawnhekk tibda fid-disa ta' filgħodu u għanna nil-taqaw għada mela. Nala illa. laqa Grazzi.